Okay, welcome to everybody. We can start now. If you are so kind to take your seat. And so we have uh, different items, a very interesting report to debate. Nil-għakof f'dan id-dibattitu nerġa u uh, fl-ħaj diskussjoni għanna u koll informazzjoni dwar il-programm tal-Europa Kreativa. Naddu issa l-ewwel rapporter Michel Raymond fuq eh, lejn konsensus mill-ġdid fuq it-smurzar tal-IPRs, pjantazzjoni Ewropej, il-Komitat Responsabli huwa Juri. U jista' jkollna lura issa din id-diskussjoni. Nibdew bir-rapporter kieġbok. Thank you, Chair. Grazie, President. Mela, sefajn jena fjena l-ewwel abbozz intbat li shadows il-bira, jew il-ġrata ta' qabel il-bira. U nipproponi ħames punti qiegħed jiena f'dan l-abbozz. L-ewwel l-mira u l-nija ta' pjantazzjoni teħtieġ li taħdem b'dejta affidabbli. Ħafna minna hija profduta mill-industrija eh, li għandha l-interess li turi li użu ħażin mill-proprjetà intellettwali. Għanna namlu dan kollox possibbli sabiex ikollna data affidabli. u allura għandhom ikollhom eh, dover li iffornu din id-data u jħejju wkoll. It-tieni punt jorbot mal-ewwel wieħed fl-interess tal-innovazzjoni u kreattività rridu naċċertaw li l-informazzjoni kollha fuq l-IPRs tkun trasparenti kemm jista' jkun naħseb li dana jimxi id-fit mal-liġi l-drida ta' dritt tal-awtur diskussa fjuri fi xar id-dieħel. Jekk aħna rridu li jkollna liġi innovattiva tal-IPRs, rridu naċċertaw li jkun faċli għan-nies biex jużawha fis-sens li rridu jkunu konxi meta mill-fatt li rridu kunem hemm informazzjoni trasparenti. u li ma IPRs japplikaw u ġikunu jafu x'japplika għal punt speċifiku dan huma punt 2 u punt 3. Punt 4 Nishtiq nisħaq li aċċess u riċerka miftuħa għall-informazzjoni forsi l-IPRs huwa Importanti ħafna li iżvilupp tagħna jekk is-suq uniku digitali ħajkun daqshekk importanti fil-ħames snin li ġejjin għall Parlament u Kummissjoni. Jiena naħseb li dan huwa punt importanti ħafna waħna minn l-aspett ta' nfurzar tal-drittijiet intellettwali ngħidu li mhux f'interess li jkollna l-iktar kontrolli stretti possibbli għax aħna rridu li jkun hemm ukoll riċerka u aċċessibbli. Imbagħad il-punt liħor ħaġa speċifika ħafna fi kwistjonijiet ta' saħħa u sikurezza. Prodotti falsifikati huma mhux biss kwistjoni ta' ksur ta' drittijiet fundament um, intellettwali ma' periklu kollha s-saħħa ma nixtieqx li nħaltuhom dawn iż-żewġ aspetti, hemm bżonn nittrattawhom b'mod separat. Għax dan huwa approċċ aktar serju għal din il-kwistjoni diffiċli dik hija li xtaqt ngħid jiena. Dak li xtaqt ngħid bażikament jiġifieri u nixtieq issa nisma' x'għandkom xi tajduli fuq dan. Eh, grazie, kollega Raymond. Grazie, kollega Raymond, għanna tiġa xaħat li xtaq jitkellem. Il-kollega Ġulu. U jiexte. U jishtiq jitkellem ek joġbo. Ti, Madame la Presidente. Grazie, Signor President. Għanet jina xtaqt Nifraħ li rapporter għaxol li għadu kif għamel, għadu kif tana xie elementi mill-opinjoni tijaw. Għanna kwistjoni tal-ksur tal propieta intellettuali dinja xi ħaġa illi tindirizza s-setturi kreattivi kollha fl-Ewropa li xumma bbażati fuq id-dritt. Importanti allura għalli xaħna l għan opinjoni dwarra, importanti Il-kol qed naqblu li hemm bżonn nżidu trasparenza u niġġieldu l-ksur ta' drittijiet ta' proprjetà intellettwali. Però imbosta tweġibiet li jista' jingħataw li jkunu forsi daqsxejn differenti wkoll naħseb illi fl-opinjoni ta' Sur Raymond hemm qatt ta' punti konkreti. Nifhem li hemm bżonnu diffikultajiet li jkun hemm li rapporti um, ehm, inizjali ħanid ikun ftit x'naħseb u xirrit ngħid dak li għadni kif aċċennajt l-ewwel net. Il-profitti ta' hosting tal-platforms għal downloading illegali u mbagħad ukoll il-beħ online tal-opri tal-arti li jkunu falsifikati. Mela, dwar il-hosting, għandek ħafna affarijiet, għandek l-abbonament minn banda, sabiex tippermetti biex ukoll dawk kulli jabbonaw jiddownloadjaw biżjed veloċità u anki biex ikun hemm stock ta' data. Dan mod indirett u wassal għal ksur ta' proprjetà intellettwali. Tini eżempju li nixtieq nagħti huwa ta' l-ammont ta' arti mhux oriġinali li titpoġġa fuq l-internet. Issa il-beħ online ma jippermettilniex li jkun hemm proċess ta' monitorat xieraq fuq l-awtentiċità ta' ta' arti u għalhekk ħafna drabi l-pubbliku ikun imqarraq mill-kwalità tal-arti li jkun qed jixtri. L-emendi li ħajtres u naħseb li ħa jindirizzaw ħafna oqsma differenti. Apparti daw li għaddi kif semmejt, idu naċċertaw illi hemm ħafna tweġibiet għal daw il-mistoqsijiet u nistgħu u kol nifokaw fuq is sensitivita li jeħtieġ dan il-qasam. Hemm bżonn ta' sanzjonijiet sabiex naċċertaw ukoll illi ikun hemm monitoraġġ tajjeb li ikun hemm laqwa prassi adattata ninvolvu l-stakeholders eh, involuti sabiex naċċertaw li dan iseħ u nirringrazzja l-rapporter tal-ispjegazzjoni li tagħna grazzi ħafna. Petra. Vielen herzlichen Dank äh, für die sozial Grazzi ħafna għal um, dak dik il-prezentazzjoni li xedu rapporter jiskuza ruħi għax minħabba il-kampanja elettorali fi Greċi ma jistax ikun hawnhekk imma tani xi noti u talabni kom illum. Waħed mill-punti ewlenin fl-opinjoni tiegħu għandu tkun it-tip ta' proċeduri ta' dritt tijiet ċivili, speċjal dak għandu x'jaqsam ma' l-IPRs. U għalek, ikun kunem anki kazijiet aħna rridu dejjem noqogħdu attenti illi ma niksrux id-drittijiet fundamentali li tkun hemm bilanċ. Meta nitkellmu fuq l-internet u dak kollu li għandu xieqsam miegħu jrid ikollna bilanċ tajjeb u ma nimminawx jew nipperikolaw drittijiet fundamentali. Il-bżonn ta' kampanji ta' formazzjoni din hija xi ħaġa deċiżiva importanti sabiex noħolqu anki aktar informazzjoni u koxjenza fost iż żaza li trabbew fil-era digitali ridu għam xi tfisser il-dritt tal-awtur u il-nis kreattivi u l-artisti għandhom id-dritt illi jitħallsu għal dak li jkunu ħolqu. Hemm bżonn li noħolqu aktar għarfien dwar dan għaliex inkella il- xogħlijiet kreattivi ma jkollhomx valur iżjed. Dan ix-xogħol li tisir flimkien ma aktar offerti illegali wiesa u għandhom rwol importanti fit tkabbir tal-ekonomija, l-ekonomija, kompetittività u diversità u speċjalment fi żmien ta' kriżi finanzjarja fejn rajna ħafna tnaqqis finanzarju fis-settur kreattiv. U l-artisti tagħna għandhom jitħallsu b'mod diċenti għax-xogħol tagħhom għax minn dak dik il-ħobża ta' kuljum tagħhom u għalhekk għandna bżonn ukoll nestendu kontenut legali. Ġifieri kemm online irid ikunu kemm offline ħalli jkun aċċessibbli kemm jista' jkun u jkunu jistgħu ħalsu għal affarijiet online ukoll li jkun iktar faċli għax irridu nagħmluha iktar faċli biex dak li jkun ikollu aċċess legali għall affarijiet għax kultant ikun ħafna iktar faċli tiddownloadja xi ħaġa legali milli tħallas pereżempju ġi xewri u nofs għax nikkomplikaw wisq l-affarijiet ċerti drabi u mbagħad irridu naraw kif ħanadattaw ruħna għall minn digitali u nisħu illi il-kontenut eh, falsifikat ma wasalx biss għal telf finanzjarju imma wkoll għal telf fl-impjigi jgħin il-kriminalità organizzata u jeffatwa wkoll is-sikurezza ta' l-utent jew is-saħħa wkoll jekk pereżempju nikkunsidraw il-mediċina falsifikata. il-ksur ta' l-IPR għandhom jiġu indirizzati u aħna dan x-xogħol kollu jdu nagħmlu ħdejjem fid-dal ta' konklużjonijiet tal-Kunsill il-Kummissjoni għandna ħeġġuha sabiex tiverifika l-possibiltajiet kollha li jeżistu fil-qasam tal-IPR speċjalment miżuri legali speċifiċi qed ingerti qal li aħna għandna nistennew dis-sena xi ħaġa f'dan ir-rigward u l-koll qegħdin nistennew is-sew naraw xħajoħroċ issa. Issur Gatikatis irrid sidron dawn l-affarijiet anke meta jiġu għall-emendi li u fuq ir-rapport. Il-kellim li miss, grazzi ħafna signor President, jiena nixtieq nirringrazzja lir-rapporter għal preżentazzjoni ċara tal-opinjoni tiegħu. Issa, Inti semmejt aċċess online għal riżultat ta' riċerka xjentifika imma. Biex nfakkarkom x'dak il-intqal tiġa riżultati ta' riċerka xjentifika huma suġġetti għal kommerċjalizzazzjoni ħaġa li tiġri spiss din u li għadha tiġri. U kultant dana ikollu x'jaqsam ukoll ma' negozjati regolari wkoll fil-qasam tal-kummerċ. Kultant ir-riżultati jkollhom bżonn ukoll il-privattiva. Aħna għandna bżonn inħarsu l ipr zu għalhekk il-mistoqsija tiegħi kif ħadd irrikonċilja inti l ċess online u r-riżultati tal-riċerka xjentifika ma' dak li għadden kif semmejt jien. Grazzi. Kelma li minsk, s-Sinjor President. Ovvjament, ivedu nifukaw fuq l-IPR jekk aħna rridu nkunu ekonomija bazzata fuq l-arfin. jidu naraw kif nistgħu nħarsu l-idejat tagħna. U hemm bżonn ukoll ninsistu fuq dan u naċċertaw li meta jkollna drittijiet tal-IP fisseħ seħħ jiġu nfurzati. Xi mistoqsijiet li rapporter dwar dak li tiġa fl-abbozz, ma partikolari f'punt wieħed intom tridu taċċertaw illi l-IPRs ma jkunux ibbażati biss fuq data tal-industrija Bix taqsek tiċċara naqxie t tajt bija din għaliex ovvjament il- sidin tal-drittijiet jistaw ikunu individwi ma jistaw ikunu kol kompaniji u huma għedin aqwa pozizjoni li jgħidu jekk kienx hemm ksur jew le ta' dritt tagħhom forsi tista' tiċċarana daqsxejn xiex qed tirreferi eżattament u anki din għal monitoraġġ aktar mill-qrib tal-infurzar tal-IPRs mill-Unjoni Ewropea. Tibnu punti li xtaqtin għajem jirrigwarda paragrafu 4. Meta qegħdin nitkellmu wkoll dwar ir-riċerka u l-arfin, ma naħsibx li l-IPRs u r-riċerka u l-arfin aċċessibbli huma e, waħda teskludi l-oħra naħseb nixaw jimxu jitfit u jiddispeċini kiku ma jkunux imħarsa bizzejet għax inkella ma jkunx hemm investiment li huwa meħtieġ għar-riċerka jridu noqogħdu attenti wkoll. Għaliex ma rridux neskludu waħda jew oħra imma nagħmluhom jikkomplementaw il-xulxin imbagħad. Mhux ċert eżattament dwar x'inhu ma riski ta' saħħa u sikurezza li qed jirreferi għalihom ir-rapporter forsi jista' jagħtina xi eżempji partikolari sabiex jiċċara il-punt illi qed jasal għalih f'paragrafu 5 ġifieri li huwa essenzjali illi aħna ninfurzaw l-IPRs għal l-artisti u il-riċerka kollha. Grazzi. Issur sur Signor President, signori, għandi żewġ mistoqsijiet x'nagħmel ir-rapporter. Għal bosta snin jiena kont qiegħed nitratta data ta' statistika fis-settur kulturali u ħafna drabi kolli dubji dwar l kemm id-data li konna tkun komparabbli. X'taħseb inti dwar dan id-data li eżajtu intom għal-rapport tagħkom fuq il-piraterija fis-setturi differenti. Nistgħu ngħidu llum illi dik id-data li għandna disponibbli hija affidabbli u li hija korretta u sodisfaċenti jabba da dak li nafu nistaw najdu li nistaw nfasslu rapporti li ta' min jorbot fuqhom. Grazzi. Is-sur Djakonu. Grazzi ħafna, Signor President. Dak li xtaqt najta hawnhekk. mhux mistoqsija propjament, iktar opinjoni personali. Jiena nispera li ma neċivix statistika imma realtà, eh, fatti, għaliex din il-kwistjoni ta' dritt tal-awtur qiegħda tidħol issa f'qasam tal-litiġju. Mela, fuq din il-kwistjoni kollha ta' drittijiet tal-awtur, donnu l-artisti isom vittma tal-operaturi tas-sistema. U l-dewa huma dawk li jbijaw l-arti. Ħantikom xi eżempji għal tifmu. Fir-Rumanija jeżisti proċess. Fejjek, inti għandek film għandek film li saret fis-snin sebajn fi żmien ġifieri ta' ċawċesku. U tieħdet parti minn dan il-film u sar video klip minna aktar qasira. Reklam, basikament, dan. Meta qalu biex nipparteċipa jina tilhom le jina ma nagħmilx reklami, ma nagħmilx pubbliċità, ma nixtieqx nieħu sem f'dan. U apparti minn hekk il-film oriġinali kien inħadem fi żmien Ceausescu. Ma jiena din hija ħaġa illi xej ma toġobni. Siddiq da fl-tiġu dil-ħagġa u għalek qed ngħidilkom li rridu nagħmlu għawwa noqogħdu attenti nagħtu ħafna attenzjoni għal-leġiżlazzjoni attwali biex ma li ma tippermettix li jkun hemm abbuż minn nuqqasijiet ta' leġiżlazzjoni attwali sabiex wieħed jikser id-drittijiet tal-awtur. L-Assoċjazzjoni pereżempju ta' Drittijiet Kollettivi tal-Mużika ta' ta' kwalunkwe tip ta' mużika ta' mużika rumena per eżempju għadin flitiġju mal-opera ta' Bukarest. Għax l-opri klassiċi li kienu jitkantaw fl-Opera Nazzjonali tar-Rumanija ma kienu xinxtraw direttament mill-awtur oriġinali minn Mozart per eżempju. Iġifiri hawnhekk hawn noqqasijiet vojt legali speċifiċi ħafna u rridu dawn indirizzawhom kwistjoni delikata ferm. M'hemmx tat legali stred biżejjed, dal eżempju l-aħħar li tajt ma kellhomx raġun l-artisti. Imma l-problema hi illi hija kwistjoni komplikata ferm. Umbat nerġaw għanna l-internet u l-affajtu komplu jaqdu, hemm ġifiri nawgula li rapporter u nittama li kon rizultat sodisfaċenti. Grazzi ħafna. Issa jina xtaqt. Insemmi żewġ kwistjonijiet addizzjonali minn naħa tiegħi. L-ewwel huwa punt li forsi nistgħu nidħlu fiktar dettall dwar inti l-ewwel puntet li m'hemmx data li mhix affidabbli fil-kwistjoni tal-piraterija anke f'dan il-qasam tal kulturax li huma affidabli għal xsiru mill-intrapriżi infusa ġifieri din hija l-impatt negattiv tal- falsifikazzjoni u tal-piraterija eh, taħtiġ data affidabli. Issa ħna hawnhekk fil-qasam tal-kultura l-opinjoni tagħna u l-interessi tagħna jaħtieġu ambitu speċifiku. Imma Fl-2012 nħolo osservatorium f'akkarkom illi bximu issa qiegħed jgħin l-Kummissjoni sabiex ikollna viżjoni iktar sħiħa, dejta iktar affidabli u saret riċerka dal-aħħar fejn jidher illi qed jitkellem dejjem illi dwar iż żazax xi jaħsbu kemm huma konxi mill-użu ta' eh, informazzjoni kulturali u dan ma tantxeb le ma tantx purtom wis għaliex issa kulħadd ħaddara li juża kollox b'xejn u għalhekk hemm bżonn ta' relazzjoni jaqwa bejn investiment fil-wol tal-artist, fil-kreattività u fil-rimunerazzjoni tal-artisti li tħallsu u dal element fundamentali kulturali fost iż-żaza biex jifmu illi il-flus m'hemmx futur għall-industrija kreattiva u bekk ikun hemm forsi anki aċċess permezz ta' modelli differenti għall-industriji kreattivi sabiex dawn ikunu jistgħu ikunu aktar aċċessibbli għall-utenti u l-osservatorju fil-fatt kif jagħmel ukoll il-pjan Ewropew tal-Kummissjoni proponi sabiex ikun hemm kampanja għal iktar azzjonijiet f'dawn dan ir-rigward. Għandna mbagħad ukoll il-kwistjoni u naqbel hawnhekk mal-kollegi li semmewha. Tiftakru forsi li aħna ħriġna direttiva importanti fuq l-operi orfni, imma jtu hemm anki aċċess għal dawn il xogħlijiet orfni u importanti allura li kunem iktar aċċess għal riċerka u l-kultura u jittu kunem dejjem bilanċ ma dak illi fil-fat ikun l-investiment minna ta' riċerka sabiex ikunem użu legali biex niduru hekk li jkun iktar miftuħ aċċessibbli. Għanna l-kwistjoni tal-privattivi, kwistjoni l-investiment u riċerka eventualment irid iwassal għal xi tip ta' dħul għax inkella ma jkunx hemm iżjed investiment, ma jrid ikun hemm forsi wkoll iktar bilanċ. Grazzi, nadilek il-kelma. Thank you, Chair thank you for the input. I think we can include everything I heard into, into the final version of... of Tajjeb, wasanna l-verżjoni ħarija ta' din l-opinjoni u nixtieq nagħti tweġiba lil xi kollegi biex niċara xi ftit affarijiet mill-mistoqsijiet li ħarġu. L-ewwel fuq l-ewwel paragrafu kien hemm żewġ mistoqsijiet fuq id-data m'għandniex data affidabbli, eżatta, preċiża li hija parti minn natura tal-affarijiet ta' hawnhekk qed nitkellmu dwar prassi legali, illegali, skużawni. U għalhekk bħala definizzjoni tagħhom stess m'għandhomx numru legali ta' kemm darba jseħħu m'hemmx rendikont ta' kemm il-darba tisir illegalità, eccetera, għax propju jaġixxu fil-moħba dawn il-kriminali. U għalhekk inut li nqogħdu x'qed jiġri biex imbagħad ikun hemm infurzar legali tal-IPRs fl-industrija speċifika pereżempju, kulħadd jipprova jeżaġera fl-industrija biex aħna minna ħatana res oppressjoni fuq kwistjoni li tkun għal-qalbom u tkun t-interessom, ovvjament u butom. Għalek irridu għodu attenti fuq id-data li joħorġu mill-kumpaniji stess. Naħseb li minnaħat għana li dun għamlu huwa li rkonna bizzejet għarfin, affidabli u nafu bizzejet li għatma ħajkonna data preċiża affidabli 100% ma rridu nqisu l-affarijiet għal dak li huma. inut li najdu li l-aqwa data toħroġ mill-industrija però fil-verità iva ġu mandom liktar inċentivi li jaraw l-affarijiet kif qed jiżvolġu, però aħna rridu naraw l-affarijiet mill-punt di vista ta' min ifassal il-liġi wkoll. Titqis l-affarijiet b'sebajnejn u dejjem bil-possibilità li mhux kollox ikun affidabbli. Kien hemm mistoqsijiet ukoll dwar kemm inkunu miftuħa, kemm dawn l-opri tal-arti jkunu aċċessibbli. Naħseb li d-diskussjoni bażikament hija din. Ma nistax nappoġġaw iktar pożizzjonijiet estremi fejn kollox ikun miftuħ, kollox aċċessibbli, kollox bxejn bla ħlas u ma jkunniex IPR u mill-banda l-oħra mbagħad l-oppost totali. Fejn ikonna kollox malu u kollox bil-flus u restrizzjoni totali, irridu nsibu triq tan-nofs biex ikonna kemm restrizzjonijiet kif ukoll drittijiet tal-IPR. Minnaħat għana għanna nafsu biex ikunem kem jista' jkun kreattività, kem jista' jkun possibbli min huwa kreatur, min huwa kreattiv, irid ikollu l-possibilità li jaqla l-ħobża ta' kuljum tiegħu, imma qatt ma ħajġiba żewġ, dejjem ħajkollok min ħajgor u min ħajkun kuntent b'dak li tagħmel għalhekk tipprova ssib bilanċ kemm jista' jkun. Però qatt ma tkun perfett, alla biss perfett. Punt numru 5, din hemm mistoqsijiet biex naraw kif ħan indirizzaw separatament il riski u l-infurzar tal-IPR. Naħseb li l-aqwa eżempju għalija mhux fil-qasam tal-kultura imma fil-mediċina fejn hemm prodotti tal-mediċina falsifikati li forsi jkunu perikolużi għas-saħħa. Jekk ovvjament, din il-mediċina imma din hija kwistjoni tal-differenti mill-użu illegali tal-marka kummerċali, trademark. Irrid qodu attenti għalhekk meta nidħlu fuq nitkellmu fuq raġunijiet marbuta mal-IPR, noqogħdu b'semajnin dwar il-poprosti li aħna rresqu, mhix qed ngħid li ma nagħmlu xejn, però rrid attenti għaliex il-perspettiva tal-konsumatur tittiġi protetta minn kwalinkwa tip ta' abbuż u dawn huma affarijiet differenti ma nixin ħaltu l-affarijiet. Grazzi. Grazie. Il-President, grazzi kollega Raymond. Iva ser ikonna okkazjoni importanti biex nipruvaw res u xie emendi u xtaqt nfakkar l-iskadenza għat tressiq tal-emendi hija f'nofsinhar nar 22 ta' jannar. Ġala darba mana għanna sur Jovan, rappresentant tal-Kummissjoni, nixtiequ naraw jekk jixtieq jgħid kentejn. Le, President, grazzi. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom li dan il-kumitat ser jagħti l-approċċ tiegħu bil-opinjoni fuq din il-kwistjoni, naħseb li fuq il-kwistjoni ta' data m'hemm xejn xinżid, kena dibattitu interessanti, verament diffiċli li jkollok data oġġettiva li ma tkunx parzjali. Tittamel l-isforzi kollha possibbli biex dan tiksbu ma qatt ma jista' jkollok perfezzjoni. Aħna tinħeġġu l-industrija biex iżommu ma dan lan li jkollna data fetabbli iżda Dan diskutajni bosta drabi fil-kumitat, tejjem diffiċli li kollok lista tal-attivitajiet illegali u illeċiti. Rridu iktar oġġettività, dan huwa antana u dan huwa x-xogħol li qed jagħmel l-osservatorju. Punt ieħor li forsi tqajjem ukoll fid-dibattitu fil-pjantazzjoni huwa li utla ħafna dan illi nresqu ħafna il-kwistjoni ta' diligenza dovuta, due diligence. Dan minnaħa ta' detenturi ta' drittijiet, l-artisti, per eżempju IPR ġili jista' jintuża kontra l-artist, li jkun hemm rimunerazzjoni ġusta, kwistjoni importanti, speċjalment fil-qasam tal-kultura, imma anke diligenza dovuta mill-intermedjarji differenti. Dan mhux biss fuq il-pjattaformi online, imma l-intermedjarji kollha fil-katina tal-prodotti Per eżempju semmejna il-fornituri ta' servizzi ta' pagamenti li forsi staw jagħmlu aktar fil-prevenzjoni tal-pagamenti li jaslu faċilment għand dawn in-nies. Għandu jkunu iktar faċilità biex dan iseħ u nilqaw il-fatt il-kumitat ta'kom ser jikkontribwixxi permezz ta' rapport tal-Parlament għal dan ir-rigward. Dak kollu li kellha President. Grazzi. Mikrofon għal-kellim. Grazie la Kommissjoni. Grazie la Kommissjoni. Issa naddu għal-rapport li miss. Jina il-rapporter għanna l-opinjoni tal-Kumitat Reġi għal promozzjoni tal-kozjoni ekonomika u soċjali u territorjali tal-Unjoni Ewropea ta' li f'Lulju li għadda il kommissjoni publikat il sit rapport fuq il-kozjoni ekonomika, territorjali, e soċjali u rapport li jrid jittressa kull tlet snin fuq il-progress li jkun inkiseb f'dawn l-oqsma. Il-proposta tal-Kommissjoni tindirizza wkoll l-affarijiet kif żvolġew fi żmien ta' kriżi u importanti wkoll li bil-modifiki li ressaqna bħala Parlament fir-regolament tal-Kommissjoni indaħlu kollox fil-qafas tal-Istrateġija Ewropa 2020. Per ordin jisu wkoll id-diffikultajiet li kellna fuq livell nazzjonali kif ukoll Ewropew meta provajna immexxu din il-politika. Fl-opinjoni tiegħi jiena provajt nisħaq fil-ftit sentenzi li jkollok possibilità li tdaħħalhom dan affarijiet fir-rapport l-elementi strateġiċi tal-Ewropa 2020 biex naraw li l-ħaqniex ximiri fostom il-kozjoni soċjali u tal-kompetizzjoni, ġifiri li nġildu kontra livelli olin ta' għad fost iż-żaza, propju permezz per eżempju ta' tnaqqis ta' rata ta' kemm l-studenti jitilqu livell bikri mill-iskola, il-taħriġ kontinwu tul il-ħajja tal-adulti, eccetera. Punt ieħor importanti huwa li jkun hemm iktar investimenti fis-sistemi ta' edukazzjoni u anke tisħiħ li seħ permezz ta' partenarjati territorjali bejn ir-riċerka, l-iżvilupp, l-koeżjoni, etc. Xaħġa oħra hija dwar il-fondi. Fondi li ridna niġbdu anke mill-garanzija żgħażagħ li jkun hemm xi tip ta' integrazzjoni anke mal-Fond Soċjali Ewropew. U anki bisħubijiet li jridu jitwetqu sabiex bekk nużaw bisħiħ kemm il-garanzija ta' zaza kif ukoll il-fondi strutturali ħalli noħolqu infrastrutturi li minn banda jgħinu min ikun qiegħed fil-qasam tal-edukazzjoni u mill-banda l-oħra nasal għal konklużjoni li nirrikonoxxu fil-kultura il-kontribut sħiħ u l-potenzjal tal-kultura għall-iżvilupp ekonomiku f'wirt kulturali u anke fid-digitalizzazzjoni bħalma tkellimna dal-għodu fuq il-swali ta' ċinema, tal-industrija tal-kultura, l-industrija kreattiva, ecc. Ġmajna esperienzi fiħdan il-rapport fejn għanna postijiet li komplu jixprunaw dawn it-tip ta' attivitajiet u hemm bżonn li mażmin dawn jiżdiedu. Dan għandu jkun rifless fil-kwalità tal-impigi u fil żieda tal impigi. L-aħħar ħaġa hija dimensjoni urbana li lil minn dik reġjonali biex bekk ukoll żvilupp ekonomiku permezz ta' turiżmu kulturali u anki jkollna l-istrumenti disponibbli biex nagħtu valur miżjud skont il-fattizzi u l-karatteristiċi tal-blietu l-irħula Ewropej. Din hija taqsura tal-rapport lesta nilqa xi punti li tixtiequ tresqu ħan konna noqogħdu konċiżi fil-rapport għax għandna ċertu limitazzjonijiet, però bħala kumitat irridu nverifikaw aħjar x'qed jiġri kif qalunna ċertu pajjiżi fil-limiti massimi li seta ġew stabiliti meta ġid biex titwettaq il-politika tal-Fondi Strutturali Ewropej. Dan qed nipproponuh ħafna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 Nixtieq ngħid grazzi minn qalbi għal dan l-input minn naħa tiegħek. Wieħed mill-iktar importanti mill-punt di vista tal-skala kbira ta' suċċess li nistgħu niksbu permezz ta' investiment. Issa, fil-perspettiva finanzjarja li kważi waslet it-tmim tagħha ġew allokati 8 biljun euro għal kultura. Dan ġi akkumpanjat minn rekwiżiti bħala zieda ta' ħol intampigi f'dan is-settur, qed nitkellem dwar is-settur tal-industrija kreattiva u għal kull 50 miljun euro kenna bostellu f'tempigi li nħolqu. Issa rridu nitkellmu ukoll dwar żewġ kwistjonijiet hawnhekk. Minn banda aħna qed naraw sforzi mmexxija biex n-nefqa tagħna tkun aktar effettiva. U mill-banda l-oħra rridu direttivi jew xi proċessi leġislattivi bħal regolamenti, eċetera, li jkunu fis-seħħ li qed jagħmluha diffiċli biex ikonna koeżjoni li tant nixtiequ fl-Ewropa. Ħantikom eżempju fejn dan qed jiġri. Per eżempju l-introduzzjoni ta' rata għolja tal-VAT fil-kostruzzjoni ta' binjiet li jkunu binjiet li huma elim bħal dawk li hemm fil-lista tal-UNESCO. U aħna kull ma jmur qed niġdu żieda fil-prezzijiet ta' 10% fil-mija f'dawn il-binjiet u anki għal xogħol ta' rinnovazzjoni Anke f'dan l-eżempju nistgħu naraw li l-Kummissjoni tiddaħħal limitazzjonijiet fuq in-nefqa minn fondi Ewropej mhux biss fir-rigward il-wirt kulturali iżda wkoll fuq it-titjib tal-infrastruttura turiżmu u l-iskejjel tal-arti. Semmejt 5 miljun 50 miljun euro bħala limitu massimu għan nefqa mill-perspettiva 2015 sal-2020 20. 7 biljun euro u 200 miljun euro għandhom jintefqu f'dawn f'din il-perspettiva. Imma l-periklu x'inhu? Il-periklu huwa li nitilfu minn quddimajnejna fejn għandna niffukaw in-nefqa tagħna. Għal daqstant, it-talba tiegħi hija din. Nappella lill kummissjoni li forsi toqgħod daqsxejn lura u tħares lejn istampa ġenerali u terġa' taħseb mill-ġdid x'attitudni ser dotta biex naraw li konna benefiċċji mill-flejjes disponibbli inkella nistgħu nitilfu l-opportunitajiet li għandna biex minn tal-inqas nagħmlu xi tip ta' titjib dan il-qasam, qed nitkellem dwar il-qasam tal-kultura. Dan għandu x'jaqsam mal-binjiet qeljem li huma fil-lista tal-UNESCO fejn il-limitu massimu ta' 10 miljun euro. Mill-esperjenza tiegħi nista' ngħidilkom li din il-limitu massimu ma' ma jreġix. Anke fuq il kohezjoni tal-wirt kulturali rridu nagħmlu xi ħaġa minn ġdid. Per eżempju, dak li għandu x'jaqsam ma l-iskejjel tal-arti jew artistiċi biex iżid il-litterizmu kulturali Bekk min aktar kreattiv u iktar mitħla tal-iżviluppi kulturali fid-dinja ikollu fejn jista' jimraħ. Aħna dan importanti għalina ħna diskutu dawn l-affarijiet fir-rapporti u ħaniżgura li l-vuċi tiegħi tinstema'. Il-President, grazzi. Grazzi tal-isħaq dawn il-punti. Nista' garantilek li dan ħajkun punt li ser nżid bla problema ta' xejn anke fir-rapporti tiegħi. Issa, Boxel, Boskurt. Thank you very much. Uh... Grazzi, President. La bozz ta' opinjoni li għadek kemm prezentajt jider li huwa opinjoni komprensiva, kopri l-Strategija Ewropa 2020 u l-linji gwida biex innaqsu r-rati ta' min jitlaq mill-iskola kmini b'10% u l-kisba ta' edukattiva ta' minn tal-inqas 14% ta' dawk li jispiċċaw l-edukazzjoni. Dan importanti għaliex biex nevitaw li jkollna differenzi bejn il-domanda l provvista tas-suq tax-xogħol u tal-industrija hemm bżonn ta' investiment fil-modernizzar tas-sistemi edukattivi u anke t-tisħiħ ta' rabtiet bejn l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-impjiegi u anki il-livell lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropew. Lili minnek irridu nifukaw l insaxħu l-ugwaljanza permezz tal-mobilta kif ukoll il-kooperazzjoni transkonfinali. Jiena naqbel bisħiħ mal-idea li ndaħlu wkoll dan kollu mal-iskema tal-garanzija żgħażagħ parti mill-pakkett taż zazah Ewropej u aħna nixtiequ ngħidu li kienet parti mir rekomendazzjonijiet tal-Kummissjoni Semestru Ewropew u għalhekk ħaġa tajba li ndaħluha. Fl-aħħar żewġ paragrafi dwar is-setturi kulturali u kreattivi u l-wirt kulturali dawn ukoll huma ta' importanza kbira u naħseb illi aħna bħala kumitat kult għanna nħedġu l-Kummissjoni tirrikonoxxi l-potenzjal sħiħ tal-kultura biex jikkontribwixxi għal l-impigi u għal koezjoni soċjali. il kommissjoni għandha tuża l-għodu tal-koezjoni soċjali biex tżid in-numru ta' impigi fis-setturi kulturali u kreattivi biex bekk niżguraw li dawn l-industri ikunu jistgħu jitkatru fid-dinja digitali. Għal daqstant jien nemmen illi għanna natu nif ġdid lil politika ta' koezjoni fil-bidu tal-perspettiva finanzjarja fil-programmar il-ġdejt u rridu namlu il-massimu tagħna biex din il-politika ternexxi. Grazzi. Il-President, grazzi. Issa l-kollega Moran Xantier li ħaġa sabiħa li t narawha preżenti mill-ġdid fil-Kumitat tal-Kultura. Grazzi, President. Naqbel ma bosta ma ta' suġġerimenti tijak, partikolarment f'dak li għad fuq il-paragrafu numru 1, meta fakkart il-miri tal-Europa 2020 fuq il-kultura u t-taħriġ. Bekk nkun nistgħu nindirizzaw il-qatt fost iż-żgħażagħ. Hemm żewġ punti li huma importanti ħafna li xorta waħda għandi xewqa li nżid. Ġustament inti qed illi 15% tal-adulti għandhom ikunu involuti f'talim tul il-ħajja. Però li huwa l-istess mod importanti huwa li jkun hemm taħriġ tul il-ħajja wkoll u dan għandu jkun iffukat fuq żewġ oqsma li jgħinu lil dak li jkun jibqa' fid-dinja tax-xogħol. Mhux teorija imma taħriġ ibbażat fuq il-kisba tal-ħiliet. Naħseb li għalhekk hemm bżonn ninsemmu kif ħansaħħu il-ħiliet ta' dak li jkun. Eżempju, li nistantikom huwa kif nistgħu ntejbu il mobilta professjonali ta' dak li jkun. U punti nishtiq nixtieq ressa li nħosti xorta waħda importanti huwa li nisħu fuq il-validazzjoni tal-esperjenza ta' dak li jkun. Bek natu kreditu għall-esperjenza ta' dak li jkun. Dan ifisser li min ikun f'impik partikolari jkun jista' jkollu iktar mobilità fiħdan il-kumpaniji li jaħdem fihom. Anki minn kumpanija l-oħra għaliex il-ġlida kontra l-qatt nistgħu nirbħula billi ikonna validazzjoni tal-esperjenza kif ukoll insaħħu u nivalidaw il-ħiliet. Bekk ikollok taħlita soċjali tajba li jixpruna wkoll il-mobilità. Għaldaqstant importanti għalina illi ninkludu dawn iż-żewġ punti li semmejt. Imbagħad, it-tieni punt. Paragrafu 3. Il-garanzija żgħażagħ. Il-garanzija żgħażagħ hija għodda importanti mifruqa propju mill-pakket soċjali. Il-garanzija għazzaza għanda tini punt importanti li hija l-inizjattiva għall-impigi taż-żaza. Nafu li ħafna nies ikunu konfużi bejn il-garanzija għaż-żaza u l-inizjattiva Ewropea għall-impigi taż zaza Dawn żewġ affarijiet differenti għaliex tkun diffiċli jekk iddaħħal l-affarijiet kollha taħt l-inizjattiva għall-impjegi għaż-żgħażagħ jekk tagħmel kull ma tkun qed tagħmel tkun li tkompli tal-element tal-konfużjoni bejn il-garanzija taż-żgħażagħ u l-inizjattiva Ewropea għall-impjegi taż-żgħażagħ. Għalhekk nagħlaq billi ngħid illi nilqaw il-fatt illi l-garanzija taż-żgħażagħ tejn biex niġildu l-qat fost iż-żgħażagħ dan huwa konsolidat foqsma ta' diffikultà propju mill-Inizjattiva Ewropea għall-Impjegi żgħażagħ, imma din l-inizjattiva ssaħħaħ il-garanzija żgħażagħ hija xi ħaġa miżjuda li lil minna li tkompli tixpruna l-garanzija taż-żgħażagħ f'dawk ir-reġuni li huma verament milquta ħażin mill-qatt fost iż-żgħażagħ. Reġifieri noqogħdu attenti dwar il-klim li nużaw hawnhekk għaliex qed nisma' ħafna konfużjoni minn naħat kollha dwar din il-kwistjoni partikolari u l-kumitat tagħna huwa involut ferm u għalhekk aħna rridu nkunu ċaru tondi dwar dak li ngħidu nfissru. Grazzi. Grazie, molti grazzi. Grazzi ħafna għan nikkonsidraw ċertament issa ngħaddi l-kelma l kollega li baċċwa. Grazzi ħafna, Signora President, grazzi ħafna għal din l-opinjoni u grazzi wkoll minnħa għal fatt li Intu li il-bazi għal koezjoni territorjali u soċjali hija fost possibiltajiet oħra li jistaw jaħdmu. Għalek, iżjed mal għat ikun bax, iżjed ikun hemm possibilità biex niksbu aktar koezjoni. Inti semmejt li il-bażi sabiex niġġieldu il qatt huwa li nintroduċu il-tibdiliet fil-sistema edukattiva. Iżda jiena naraf li il sistema edukattiva hija responsabbli għal kompetenzi u l-ħiliet. Iżda minna ħal oħra l-esperjenza tista' tinkiseb ukoll eh, waqt ix-xogħol, ġifieri li waqt li tkun qed taħdem titgħallem ukoll mill-esperjenza. U waqt it-taħriġ. Issa aċċess għal dan it-tip ta' taħriġ jew inkella taħriġ fuq ix-xogħol jiddependi mill-kapaċità ta' pajjiżi li jaċċettaw żgħażagħ għal dawn il-programmi. Għalhekk jiena appellajt, ili nappella fil-fatt li jinħoloq ċentru Ewropew tal-Informazzjoni dwar taħriġ eh, fuq il-post tax-xogħol. U dan jista' jtejjeb il-mobilità kif ukoll ċertu skambi. Dawn jistgħu jiġu iffinanzjati mill-politika ta' koeżjoni. Mill-programm ta' Erasmus pereżempju. Jew inkella mill-garanzija eh, għażażaħ. Għalek dan it-tip ta' ċentru ta' informazzjoni huwa indispensabbli jena naf pereżempju li fil-Polonja hemm ċertu reġuni fejn huwa faċli ħafna wieħed jimplementa ċertu affarijiet fil-waqt li f'ċertu reġuni oħra zazax mandomx aċċess għal ċertu faċilitajiet. Grazzi ħafna sanad il-kelma l-Petra Kamerevert u għom zewċ interventi oħra. Iva, grazzi ħafna. Mandi għalfej intawal. Grazzi tal-li għaddejt sinna dan il-dokument. Ma tantx kenna post iżda jina naħseb li inti irnexilek tinkludi il-punti kollha l kumitat tagħna jaħseb li huma importanti. Il-punt numru erba' tinja ħaġa forsi nistgħu ninkluduha. U naħseb li huwa minnu li il-kultura u l-ekonomija kreattiva tikkon jikontribwixxu għat kabir u l-impjiegi. Iżda naħseb li tafu li bil-programm Creative Europe aħna nistgħu nagħmlu kontribuzzjonijiet frammentati ħafna Ara konna kuntenti ħafna li fl-aħħar parlament irnexxina nakkomodaw il-kultura u l-investiment fl-ISF u l-fond reġjonali. U dan fisser li ċertu proġetti ġew finanzjati propju minn dan dawn il-programmi. U jiena naħseb li għalina u interessanti li nistiednu l-Kummissjoni sabiex tibatinna rapport intermedju fit-tmim ta' din is-sena u bidu ta' sena diħla biex naraw kif l stati membri użaw dawn il-possibiltajiet u l-fond reġjonali u soċjali sabiex jixprunaw l-investiment kulturali f'ċertu bliet u reġuni. U l-kwistjoni hija jekk ħloqniex strument hawnhekk li fil-fatt qed jintuża mill-bliet u reġuni. ċertament fl-Istat Federali tiegħi din hija eh, priorità ġifieri il-promozzjoni tal-industriji kreattivi u jiena nixtieq nkun naf xi jiġri fi stati membri oħra u f'reġuni oħra. Dawn il-fondi qegħdin jintużaw biex jgħinu l-promozzjoni tal-industri kreativi. Grazzi ħafna u interessanti ħafna ċertament un bat nirrispondu. Issa Elge Truppel Mbatt, l-Honorable Hewitt. Jiena nixtieq nenfasizza l boħra li aħna nilmentaw li l-industriji kreattivi mhumiex parti mill-Istrateġija Ewropa 2020 kemmi imissum ikunu, ma l-istess japplika għal kwistjoni tal-politika tal koeżjoni għalhekk hemm bżonn nenfasizzaw li l-industriji kreattivi huma finanzjati mill-fond ta' koezjoni għalli xumbat hemm possibiltajiet addizzjonali u din il-filosofija l-ġdida verament trid tiġi implementata. Issa t-tieni idea għaliex mod ġenerali meta jkonna il-ġemellaċ E, investejna ħafna missa il-budget tnaqqas, imma forsi dan huwa għaliex l-idea hemmhekk hija li e, nejnu lin-nies sabiex niżviluppaw e, sens ta' koeżjoni soċjali biex ikun jistgħu jifhmu għan-nies għalhekk hemm din l-idea li l-bliet li huma ġemellati ikunu jistaw jiżviluppaw proġetti komuni għalhekk jiena nixtieq li naħsbu ftit dwar jekk dan huwiex possibbli ġviri mill-politika ta' kozjoni li nifinanzjaw aktar attivitajiet ta' eh, iblit li għandhom ġemellaċ. Iva, grazzi ħafna l-dawn il-kontribuzzjonijiet, mela qabel ma' wieġeb nixtieq nistaqsi. Anzi, rivjua. Anzi, il-Kummissjoni. Nixtieq nirrifletti fuq il-kummenti tal-Shadow Rapporteur fuq il-ħidma tiegħek ta' dan fuq dan ir-rapport ma nixtieq ngħid li fl-opinjoni tiegħu il qat fost iż-żgħażagħ huwa waħda mill-ikbar hija wahda mill-ikbar sfidi li tiffaċċa l-Ewropa għalhekk hemm bżonn ta' pass attiv sabiex ninvestu f'edukazzjoni li hija marbuta mal-bżonnijiet tal-suq tax-xogħol u nixtieq nżid xi ħaġa u hekk fir-rwol ieħor tiegħi tal-koordinatur tal ecr mill-Kumitat Reġi kif ukoll dan li kollegi li tkellmu qabli semmew l-effettività tal-infieq. U tajjeb li għamlu dan għaliex approċ li dinja problema mela ejja nitfawla ħafna flus, najdu daqshekk kollox lest tagħmilna dak kollu stajna, din mhix ħaġa effettiva. U kultant meta din issir jekk dawk il-flus ma jkunux ittieħdu fuq livell tal-Unjoni Ewropea, forsi setgħu jintefqu aħjar. U forsi palma qal il-Prim Ministru Ingliż eh, Gladstone li forsi dawn il-flejjes eh, jkunu jitħallew fil-bwiet tal-ċittadini, forsi kienu jintefqu aħjar. Għalhekk jiena nittama' li minn perspettiva ta' edukazzjoni lejn il-koezjoni, politika ta' koezjoni li innużaw il-fondi blaħjar mod. Pajizi li naqdu mal-Unjoni Ewropea fl-2004 u l-2008 mek nista' nifhem il-kawża l-argument favur il-finanzjar mill-fond ta' koezjoni għaliex ħafna minnhom kellhom e, joħorġu minn taħt reġim komunista naħseb hawn membri ta' dan il-kumitat li huma familjari ma' dan li qed ngħid għalkemm mhux kulħadd huwa preżenti issa. Iżda kien hemm ċertu pajjiżi li ilhom membri tal-Unjoni Ewropea mill-1981 34 sena u xorta għadu qed jirċievu ħafna fondi mingħajr ma tkun qed issir il koezjoni 34 sena hija ħajja ta' ħidma. Għalek aħna naħsebu li għanna bżon nerġaw nizaminaw il-kunċett tal-politika ta' koezjoni u l-edukazzjoni tinsab fil-qalba ta' dan. U nistenna bil-ħerqa li konna dan dibattitu biex naraw l-affarijiet kif nistgħu nagħmluhom b'mod differenti fil-ġejjieni. Grazzi, Signor President. Tiskus ancora kollega Liwer. E ora la parola alla dottoressa Kalman della DGAC. Mela, grazie ħafna lill kollega tagħna, issa ngħaddu l-kelma lill-Kummissjoni. Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel qed nixtieq nilqa' din l-opinjoni. Jiena nirrappreżenta DG Edukazzjoni u Kultura u aħna naqblu ma' ħafna mill-punti li tres u llum. Jiena nixtieq nenfasizza fil-fatt l-importanza tal-potenzjal tal-politika ta' koeżjoni u il-fondi strutturali għal dak li huwa l-investiment fil-edukazzjoni taħriġ anka l-kultura. Li mhix ħaġa ġdida. Il-politika ta' kawizjoni diġa għamlet kontribuzzjoni tajba ħafna anka fil-periodu fil ta' programmar ta' qabel, ġviri bejn l-2007 u l-2013, u issa għaddeja l-evaluazzjoni u dal-waqt ħatkun disponibli. Palma tafu, għal pakket tal-2014 tal-2020 jena naf li intom edin segu negozjati u Direzzjoni importanti ħafna ta' riformi kienet li konna aktar allinjament mal istrateġija Ewropa 2020. Dan ifisser li aktar allinjament u aktar appoġġ għal eh, miri u l nin u li tnejn minnhom jaffetwaw l-edukazzjoni u it-taħriġ mod dirett. Għalhekk nistgħu naraw potenzjal kbir potenzjal għall investiment fl-edukazzjoni taħriġ. U la darba negozjati fuq il-sħubijiet tal ġeni diġa ġew konklużi diġa qegħdin naraw riżultat pożittiv u forsi dan huwa sfond li nixtieq nagħtikom. Għaliex wara l-adozzjoni tal-pakket legali intom tafu l-pass li jmiss x'inhu li huma in-negozjati tal-sħubijiet tal-ġejjieni li umbat ħajatu il-kontenut. U dak li ħan nkunu għedin nappoġġaw mill-fondi strutturali, aħna nafu li l-edukazzjoni u t-taħriġ se jkollhom 32.8 biljun euro ta' investiment. Da ħajkun ammont, dan huwa ammont kbir u ħajibqa l strument finanzjarju importanti fuq livell Ewropew li ħajinvesti investi fil-taħriġ u l-edukazzjoni u 26 biljun ġej mill-fond ta' koezjoni u 6.3 biljun euro ħajġu eh, investiti fl-infrastruttura tal-edukazzjoni. Dak da, da li huwa dak li diġa nafu fuq l-edukazzjoni u taħriċ. Issa dwar kif ħajnqasmu l-kumplament tal-fondi ma nastax ngħidilkom għaliex in-negozjati fuq il-programmi ta' operat ma għadhom ma ġewx konklużi għalhekk ħankunu nafu iżjed tard u din hija raġuni għalfejn ma nistax nagħtikom iċ-ċifri għal kultura u s-setturi kreattivi għax din ukoll ħanaraw biss iktar qudiem. Imma għal dak li għal volum tistgħu taraw li din hija xi ħaġa importanti ħafna u minna ħatana id-diġi tal-edukazzjoni u l-kultura aħna konna edin nejnu kollegi fil-DGs li, me, ġifieri reġgħu ġifiri reġo u impiegi għal dawn il-programmi reġjonali kif ukoll biex nassiguraw li jkun hemm rabta bejn il-programm Europa 2020 u l-fondi strutturali iżda wkoll il-prioritajiet IT e 2020 għal fondi strutturali kif ukoll il-linji ta' politika dwar il-kultura u il-setturi kreattivi. Nixtieq nefasizza dimensjoni oħra li l-investiment fl-edukazzjoni u taħriġ permezz tal-fondi strutturali dawn mhumiex importanti biss għal miri ewlenin ma anka għal qatt fost iż-żgħażagħ. Għalhekk aħna verament nilqgħu referenza għal dan fl-opinjoni. U f'dan il-kuntest nixtieq nenfasizza wkoll ir-rwol tas sistemi ta' edukazzjoni u taħriġ biex jipprevjenu il-qatt fost iż-żgħażagħ. Għaliex Biex wieħed jikseb riżultati sostenibbli fuq meda twila ta' żmien, għandna bżonn nimmodernizzaw ukoll sistemi ta' taħriġ sabiex nassiguraw li l-qat fost iż-żgħażagħ mhux ħajkompli tkattar. Għalek, verament, eh, nishtiq nirringrazzjakom u dakollu, dakollu li xaqt ngħid jiena grazzi. Molte grazie. Io a questo punto voglio intanto ricordare il deadline. Grazzi ħafna mela nixtieq fakkarkom l-iskadenza l-emendi. Jiġifieri f'nofsinhar ta' 27 ta' Jannar. Imbagħad nixtieq inwieġeb fil-qosor ħafna eh, għal uħud mis-suġġerimenti importanti minn tagħkom. ċertu affarijiet waslu anka għal emendi u naħseb li intu ħataqblu magħhom. U li kollega Drejs kien ixtiq ngħid li iva din dan huwa suġġett verament għal qalbna u konna deġa diskutejnieh. U dan huwa suġġett li aħna nixtiequ nislu aktar fid dettall anka fil-Kumitat tal-Kultura anka fid-dawl tal-ftejmit ta' subja tan nejtu li qegħdin jiġu inklużi fi żmien ftit xhur u fil-qafas tal-lini gwida li tfasslu fuq il-fondi strutturali fil-fatt ma jissemmiex il-limitu ta' 5 miljun, din kienet f'ta' qabel, imma hemm referenza għal fatt li għandna niddiskutuh, ġifiri, in any case, ġifiri, ikun xikun il-kas, infrastrutturi fuq skala kbira kulturali mumiex priorità u għandhom ikunu esklużi mill-kofinanzjar ta' l irrd Ġviri dinja xaħġa nistaw niddiskutuwa aktar fid-dettal, ċertament nistaw npoġġu xi punt kritiku dwar dan fir-rapport tagħna. Issa, dwar l-istedina li għamlet il-Viċi President, ġviri li nar nikkonsidraw il-kultura bħala wieħed mill-loqsma li istit importanti biex ikonna aktar impjiegi fost iż-żgħażagħ dinja xaħġa xi ħaġa li naqbel magħha 100% u rridu nsaħħuha. U lill kollega Moren Chartier nixtieq ngħid li jekk taħseb eh, Anzi, inti taf eżattament il- il-fat li aħna verament ma tantx nistaw inżidu klim fil-rapport l ewwel tfassil tar-rapport imma rridu ngħidu li il-garanzija ta' zaza hija tisħiħ tal-fondi ta' zaza li diġa rridu jinsabu fil-fondi strutturali. Iva din hija l-intenzjoni rridu nżidu għan rridu nagħmluha aktar espliċita. U l-fond soċjali jista' jkollu dan ir-rwol. Mhux e, dwar is-sistemi edukattivi iżda li insaħħu il-kompetenzi l-ħiliet anka fil-posta xogħol Issa li kollega li baċka nixtieq ngħid li il-proposta tagħha hija waħda tajba ħafna, forsi mhux edaw palissa, ma nix nfakkar li s-sistema URES li jinħolo fuq livell Ewropew sabiex jgħin propju it-tfittxija ta' xogħol u anka esperjenzi ta' xogħol. Dina, din xi ħaġa nistgħu Eh, insemmuha u insejħula anka bħala ċentru ta' apprendistati għaliex din informazzjoni mhix disponibbli. Il-Petra Kamreve nixtieq ngħid li fuq dan il-punt li qajmet jiena naqbel U aħna għanda l-intenzjoni, niskera pala president, aħna għanna dan li namlu hitma orizzontali mal-kumitati l-oħra u aħna ħsibna li anka mal-kumitat reġi nizviluppaw dan tip ta' rapport, għalek jina naħseb li hija xi ħaġa tista' ssir, sambat mbagħad niddeċidu meta li namlu l-ewwel monitoraċ sabiex niverifikaw l-użu tal-fondi strutturali għal-kultura. Elga Truppel, naqbel miegħek? dwar il-ġemellaċ. Dan ħolo approċċi ġodda f'aspetti urbani. Għalhekk jiena naħseb li f'dan is-sens jiena l-essa naċċetta l-ipotezi li fuq dan mbagħad noħolqu proposta addizzjonali u nixtieq infakkarkom li jeżisti in Network Eurocities u li fiħdanu E, hemm parti li hija dedikata għal kultura la għalli misħa tkun fturin. Għalhekk f'dan il-qafas irid ikun interessanti anke li niżviluppaw il-proposta li inti semmejt qabel. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni, l-Sinjura Kalman għal l-ispjegazzjonijiet tagħha. E kif l-subjetu ma tikomplu, aħna nixtiequ niġu informati minna ħatakom biex naraw fej kunu wasalna kemm għal dak li huma ir-riżorsi eh, għal kultura fil-qafas tal-fondi strutturali. Mela. Saret kritika wkoll mill-kollega Lewer Iva, naf li il-fondi strutturali mhux dejjem intefqu blaħjar mod, mhux f'wieħed jew tnejma f'numru ta' pajjiżi, iżda jiena naħseb li regolament il-ġodda huma mirati ħafna iżjed lejn diskors ta' inċentiv jew diżinċentiv, iżda jiena naħseb li li wieħed jippreżenta l-aħjar prassi f'dan il-qafas jista' jgħin eh, ċertu problemi li jinstabu pereżempju il-proġettazzjoni. Biex ikun hemm forsi ġustifikazzjoni tal-fondi mhux dejjem saret din naħseb hemm xi ħaġa aħjar, imma fil-qafas tal- fondi strutturali 5% jina taw mill-ewel l-bliet l-żoni metropolitani. Iġbiri biex ikun hemm proġetti interessanti fuq, fu livell lokali għalhekk jina nieħu l-kritika nifhem ir-riski imma naf ukoll li m'hemmx alternattiva biex wieħed investi sabiex ikun hemm aktar impjiegi u tkabbir. Tajjeb wis, grazzi ħafna issa ngħaddu għal punt li jmiss. anzi il-kollega Diakonu ħaj prezenta opinjoni fuq l-approċ integrat għal wirt kulturali għall-Europa. Kena smih verament eccellenti, intom tafu li dakunar jina ma konċem, iżdar nexxin insegwih permezz ta' l-internet bajn waħda, smajt kollox. Kien smih verament sabiħ, nixtieq nifriħilkom il kolħat Għax verament irnexxinna nitlu ċertu dettal. Grazzi ħafna, issa ngħaddi l-kelma lill kollega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 U nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-li intom affdajtuni billi noħroġ dan ir-rapport ta' interess ġenerali. Issa jiena f'dar naf li domet il-biċċamma jiena f'dar rapport xtaqt ninkludi kemm jista' jkun opinjonijiet tal-Konsil u l-Presidenza Taljana tar-Reġjuni li ħadmu f'dan il-qasam u fl-aħħar nett ukoll l-opinjoni ta' dawk l-esperti tal-opinjoni pubblika kif ukoll xtaqt nirringrazzja lill koordinaturi għaliex aċċettaw it-talba tiegħi li norganizza dan is-smieħ u l-Sekretarjat tal-li organizzaw is-smieħ. Xtaqt niprezentalkom l idea ta' dan ir-rapport. U ngħidilkom daqsxejn li qed nistenna jiena l-interventi ta' kulħadd, ix-shadow rapporters ta' kulħadd sabiex ntejbu dan ir-rapport kemm jista' jkun. Kulħadd għandu dritt għall-opinjoni. Ikun utli fil-fatt norganizzaw laqa mal-shadows kollha jekk ma sibux oġġezzjoni. U fil-kas ikkuntattjaw is-sekretarja tiegħi. Nasab importanti dan. Issa l-ewwel il-finanzjament permezz tal-Fondi Ewropej ta' Patrimonju Kulturali. Dan huwa l-iktar suġġett diffiċli għax hemm bżonn li nittrattaw bl-ikbar serjetà. Il-kriżi effettwat l-Ewropa għal dawn l-aħħar sitt snin affaswas ukoll il-fondi li jintużaw sabiex nħarsu l-wirt kulturali, l-gvernijiet nazzjonali tagħna. Għandhom diffikultajiet biex iħarsu il-patrimonju kulturali tagħhom. Intilfu ħafna programmi illi kienu qegħdin hemmhekk sabiex jgħinu u jippromovu l wirs kulturali għandna l-Ewropa Kreattiva, l-Ewropa 2020, per eżempju blajnuna u kol ta' fond ta' svilup reġjonali, il-fondi ta' svilup ta' sajt u tal-agrikoltura li u kol kellhom ċertu rwol fil-ħarsin tal wirt kulturali u daw dejjem qed jisnaqru. U il-Kummissjoni Ewropea kellha idea eċċellenti għalet illi toħroġ lista ta' daw l-odda kollha f'dokument wieħed. U f'da dokument tispjega eżattament daw l-odda ta' finanzjament eh, x'jamlu u x'inhuma. Sfortunatament però dan huwa dokument tekniku ħafna u bl-Ingliż biss juża l-lingwaġġ tal-istituzzjonijiet u mhux daqshekk faċli biex wieħed jifhmu. Għala kiena nishtiq nitlob il-Komissjoni biex jekk jaġaba dokument bħal dan tant eccellenti tamlu aktar aċċessibbli tam ikun tradott fil-lingwi differenti u iktar sempliċi ħalli jifmu jaqraħ l-iktar ammont ta' nies possibbli il-krizi u l-austerità kellhom effett negattiv immens. Ir-rapport jgħidha dil ħaġa wkoll. Ħaġa oħra importanti l-iskambju tal-aqwa prassi fil-qasam ta' patrimonju kulturali. Importanti li jkun hemm dawn l-iskambji bejn l-awtoritajiet ikkonċernali. Hemm bżonn ta' studju bażat fuq id-data u hemm ukoll lista' tal-prassi attwali li jeżistu propju sabiex jiġi mħares il-wirt kulturali u nħajġeċ l-Kommissjoni biex tiskopri jekk teżistix database ta' dan it-tip li semmejt u jekk le u jekk iva anzi toħloq eh, pjattaforma Ewropea, jisu database Ewropea fejn tiġbor din informazzjoni kollha. Irridu naraw ukoll kif nistgħu ngħinu li soċjetà tipparteċipa fil-komunikazzjoni lokali. Naħseb dan huwa modell illi ikun ta' benefiċċju wkoll għas-sitwazzjoni ekonomika li tant qiegħda tolqot ħażin lil l-industrija kreattiva, speċjalment f'dan iż-żmien li qishom is-seba' żmien tal-aks. U issa hemm bżonn li jkun hemm idejat ġodda wkoll ta' kif inħarsu l-patrimonju. Per eżempju, l-atturi italjani illi iddeċidew huma illi isalvaw teatru lokali għax kieku kien jaraq. Ġifir dawn huma inizjattivi ġodda illi jistgħu jittieħdu. l-artisti jifmu dawn it-tip ta' azzjonijiet għaliex jifmu illi dawn l-azzjonijiet fuq livell lokali jistgħu jiġġieldu t-teddida li teżisti l-industrija propja tagħhom. Jiena nitlob lill-Kummissjoni Ewropea biex isir possibilità li toħloq strumenti legali li jilleġġitimaw dawn it-tip ta' pressi. U poġġa l-ideja u koll prezentata mill-kollegi ehm, dal-ħodu, sirt kollegi ġermanizi li konna sena għal-wirt il-Partimoni Kulturali Ewropew. Din is-sena Ewropea jrid ikollha budget per eżempju adattata għal kultura fost affarijiet oħra u inħeġġa xi kulħadd biex tipparteċipaw sa mill-bidunet tippreżentaw proġetti sabiex din is-sena Ewropea għal patrimonju kulturali tassew tkun waħda rikka. U nistgħu siru wkoll dokumentazzjoni konkreti f'dan ir-rigward. Imbagħad, id-digitalizzazzjoni tal-patrimonju kulturali. Għaw ħafna ħafna opportunitajiet illi joffrilna proċess ta' digitalizzazzjoni, teknoloġiji ġodda li jistgħu jiġu applikati għal patrimonju kulturali, l innovazzjonijiet teknoloġiċi u dawk mhux teknoloġiċi wkoll, kif ukoll l-appropjazzjoni u l-motivazzjoni taż-żgħażagħ. Daw jaħdmu ħafna favorina, ħafna hemm ħafna lok fejn nimmassimizzaw it-teknoloġija li għandna dispożizzjoni tagħna. Mbagħad ukoll hemm bżonn illi naraw kif nistgħu niksbu mezzi ta' finanzjament għal finijiet ta' digitalizzazzjoni anke bejn ta' Kummissjoni Ewropea. Naf li hemm ħafna interess f'dan għas-suġġett, Sinjura President, naf li hemm xi ideat ukoll interessanti ma' dan huwa suġġett li hemm bżonn nidħlu iktar dettal fih. Imbagħad il-patrimonju kulturali Ewropej għandu valur kulturali l-ewwel qabel xejn. Imma parti minn hekk għandu wkoll valur ekonomiku u dal-aħħar ħlif ekonomija u kriżi u finanzi ma nisimgħux Il-kultura, apparti l-valur artistiku tagħha, importanti sabiex iżżomm il-postijiet tax-xogħol, speċjalment dawk tradizzjonali, sabiex ma jintilfux, ġifier għandha rwol ekonomiku. U b'dan l-istess argument ekonomiku nistgħu ngħidu illi il-problema ewlenija qed tiffaxxa l-Ewropa bħalissa hija nuqqas ta' postijiet tax-xogħol u s-settur kulturali u l zamma u r-restawr tal-patrimonju kulturali jista' jinsa biex insolvu dil problema Biex nikkonkludi fir-rapport jiena xtaqt ninkludi suġġett li forsi ma jidirx li huwa xi ħaġa attwali imma jiena ħoss li hija ta' attwalità kostanti it-traffikar ta' l-opri tal-arti. Din hija teddida kbira għall kultura għandha ħafna x'taqsam ma' relazzjoni esterni li għandna ma' pajjiżi oħrajn. Dak kollox għalissa u nistenna issa bħerqa kbira li nisma' x'għandkom xi tajdu. Nhar it-tlieta ħanerġgħu niddiskutu da suġġett u nistenna l-kummenti tagħkom. Grazzi. Issa għandna wkoll rapport ieħor imma jekk hawn li jixtieq kellem jekk jaġobkom. Morgano, nibdew, nibdew.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 ir-rapport sabiex ikollna wkoll evalwazzjoni politika tiegħu. mill naħseb illi hemm bżonn nagħmlu iżjed enfasi fuq il ħajsin tal-patrimonju kulturali Ewropew fl-iktar sens wiesa tiegħu, ġifieri mhux biss wieħed mill eh, toroq possibbli nistgħu naħdu biex nerġgħu Eh, natu spinta l-Europa ma triq ewlenija li du naqbdu għal kollox fuq livell politiku, soċjali, ekonomiku kollox u il ma ninsewx ġara f'Pariġi dan awrewna bl-aktar mod drammatiku kif mhix biss id-demokrazija u s-soċjetà tagħna tiskemm jistgħu jkunu vulnerabbli, imma li hemm xi ħaġa iżjed li rridu nagħmlu aħna u li ma waslitx fil-mod kif aħna jnexxina nispjegaw biex japprezzaw ukoll dina l-wirt kulturali tagħna l-żgħażagħ illi huma qed ibasu l-emarġinazzjoni. U nfakkarkom ukoll kemm huwa importanti dan, jiġifieri hemm bżonn aħna nikkonsidraw biss dan l-aspett biex il-koll naqblu bejnietna li hemm bżonn insibu mezzi ġodda sabiex inwaslu il-wirt kulturali Ewropew bħala strument mhux biss ta' salvagwardja importanti manki saħan sitra ta' proporzjoni ta' soċjetà demokratika tagħna u li hija kontra kull tip ta' intolleranza u li tiġilet propju din l-intolleranza fuq kull livell u hemm bżonn ukoll anki illi natu spinta l-arfin tal-kompjuter, tal-kultura tal-kull reġjun fl-Europa, fil-qasam edukattiv, arfin illi tant jista jintlaħaq jekk ikollna iktar proġetti ta' riċerki u skoperta mill-ġdid fis ta' tagħna f'dawn is-suġġetti. Mhux dan biss imma kif Smajna bosta drabi fil-rapport tal-Kommissjoni dana il-wirs kulturali tagħna, jiġifieri il-kultura tant inkredibli li għanna fl-Europa, materjali u mux materjali, arkitettura, katedrali, pajzaġġi, tradizzjonijiet, lingwi, minn kollox, bla dubju ta' xejja l-ikbar teżor tagħna, mozaik prezzjusi li rappreżenta l-identità tagħna, ta il-sens ta' storja, il-sens li għanna li aħna l-koll Ewropej u ta' min ikun gburi biha. U il-komunikazzjoni ta' kommissjoni u anki il-rapporti, semma għad il-ħagġa għanna mux biss aħna doveri li nħarsu dan il-patrimonju imma li namlu promozzjoni tiegħu. Per eżempju, illum għandna dina il-paradigma li qed toħroġ b'ċertu diffikulta li torbot l-ekonomija mal-kultura li qed tipproponi viżjoni unika konġunta tal-aspetti teknoloġiċi, soċjali u kreattivi tal-iżvilupp kemm fuq livell makro kif ukoll mikroekonomiku. Hemm bżonn ninvestu fin-nies fil-kultura. B'approċċ illi però ma jistax jibqa' dejjem jirrepeti dak li intqal sissa ma jfissirx li jdu naqbdu narmu kollox il-barra ma jdu nagħmlu iżjed u nħarsu li lil minn hekk li tukunem hemm pereżempju revizjoni tas-sistemi ta' governanza, il-sistemi ta' manageriali koerenti ma' l-patrimonju kulturali kollu, approċ illi jinkludu aktar li ċittadini u l-arfin illi minħabba diffikultajiet ekonomiċi e, ikun xorta zbal illi namlu distinzjoni u e, nilbedu mill involviment tal-privat u e, l-aspet pubbliku. Mela, jiena bħala rapporter eh, tal-proġett tal-opinjoni tal isfidi ġodda ta' turizmu fl-Ewropa. Infakkarkom li l-Ewropa hija waħda mid-destinazzjonijiet ewlenin tad-dinja. It-turizmu huwa settur ewlieni fl-Unjoni Ewropea 5% tal-GDP waħdu u madwar 12 miljun persuna u 2 miljun Eh, intrapriża huma involuti f'dan is-settur. It-turizmu kulturali jirrappreżenta 40% tat-turizmu Ewropew. Għalhekk importanti li narfu l-importanza strateġika ta' dan is-settur u bekk aħna ma nistawx li nibqaw naġixxu b'mod diżordinat fuq livell Ewropew, irridu nagħmlu minn kollox sabiex ikun hemm sinerġiji Eh, bej l-azzjonijiet li nieħdu. Il-politika kulturali jridu naċċertaw li tkun ta' natura orizzontali li tkun hemm l-ikbar kollaborazzjoni u sreġija bejn loqsma kollha differenti, turizmu, ix-xogħol, il-koeżjoni reġjonali, il-koeżjoni soċjali. U ħafna qosma oħrajn importanti li aħna inħarsu lejn is-sostenibilità long term ta' patrimonju kulturali Ewropew u biex niżviluppaw ukoll approċ integrat fil-valorizzazzjoni u il-ħarsin tijaw għalek kifat jiena issa nistenna li nkun nista diskutu mal grupp dak li qed jipproponi rapporter imma dan qed isir ukoll indipendentement mill-partit politiku li aħna membru tiegħu u bekk ma dubju nistgħu naqblu fuq dan id-dossier tant importanti fuq livell strateġiku. Grazzi. Kien diskors li ma stajċ ninterrompi għax kien maħsub ħafna, loġiku ħafna, ma nittama li tkunu daqsxejn iktar konċiżi issa fid-diskorsi tagħkom. Signori, stedina żewġ kummenti u suġġeriment. Mela, sissa fl-Unjoni Ewropea sfortunatament għat ma kellniex sistema għal l-appoġġ u l-restawr ta' ta' monumenti illi kisfaw vitmita ta' dizastri naturali, per eżempju għarar, nirin, terremoti, hemm bżonn ta' appoġġ finanzjarju għalhekk għaliex Wara daw id-diżastri naturali, wara terremot, wara arar, huwa deċiżiv kemm indumu ma naġixxu. Għax iktar ma ndumu inqas ħankunu effettivi u iktar ħajkolna bżonn flus. Kena din it-tip ta' problema fass fil-belt fl-Ungerija u kollu fil-Slovakkja. Ġifiri, L-ewwel kumment tiegħi illi rid ikun hemm għajnuna fi żminijiet ta' diżastri naturali. Aħna għandna databases tal-monumenti fl-Istati Membri imma għandek raġun m'għandniex sistema integrata li tista' tintuża fuq livell Ewropew biex tintegra dawn id-databases. Għandna bżonn għalhekk niblu s-sistema ta' kif nirreġistraw il-monumenti. il monumenti il mod kollu kif naħna nirreġistrawhom b'tali mod li d-databases ikunu disponibbli ehm, madwar l-Ewropa. Iġifieri għandna bżonn ta' integrazzjoni fejn l-istati membri sabiex id-database tkun disponibbli fuq livell Ewropew. Tilas kummenti għandu x'jaqsam ma' digitalizzazzjoni fil-qasam tal-monumenti l-istati membri jużaw standards differenti, iġifiri li wieħed jużom għal edukazzjoni ta' tfal mhuwiex possibbli. Għanna bżonn li konna standards uniformi għall istati membri kollha sabiex ma nitilfux il-flejjes li jintnefqu fuq dawn il-monumenti. It-tielet kumment għaj għandu x'jaqsam mal-monumenti fl-Ewropa u lil minna L-effettività tax xogħlijiet li sar mill-Aġenziji Ewropej ma tantx hija waħda kbira, ix-xogħol li sar fil-Kajr fl-Alexandria, fuq il-ħagġa Sofija f'Istanbul, il-kwalità ta' dawk ix-xogħlijiet mhix waħda għolja. Iġifieri għana qed nanalizzaw il-mod kif jintużaw il fundi sabiex daw il-flejjes ma jinħlewx. Mbagħad l-istadina li semmejtilkom. Jiena minn hawn 15 xoħra ħankun qed niftaħ eżibizzjoni hawnhekk fil-Parlament Ewropew u ħankun qiegħed nippreżenta. Dak li nexxinna niksbu s'issa f'termini ta' wirt u infrastruttura. Tlieta fis-sitta ta' flaxija nistedinkom inkoll għal ftuħ ta' din għal eżibizzjoni. Il-koll ħankunu hemmhekk bla dubju. Il-kollega Trasnodevski kieġbak. Dziękuję bardzo. Ja już nie będę mówił o... Grazie ħafna, President. Musa nitkellem dwar elementi pozittivi tal-komunikazzjoni u ta' dak li semmit il-rapporter għaliex hemm ħafna aspetti pozittivi li nistgħu nsemmu. Nilqa dokument tal-Kummissjoni Ewropea bħala membru ġdid tal-Parlament Ewropew għaliex jemes importanza kbira għall kultura fl-ekonomija kif ukoll fil-politika barranija. L-elementi kollha li semmew mill-kellim qabbli bħal pereżempju digitalizzazzjoni, modernizzar tal-mużawijiet, neskambju tal-aqwa prassi fost il-pajjiżi dan kollu importanti ta' bilħaq. Nixtieq nislet konklużjoni iktar ġenerali. Naħseb illi dan il-Kumitat għandu jkun lok fej aħna nistgħu nirreflettu daqsxejn mod ġenerali dwar il-kultura u imbagħad nistgħu nirreflettu wkoll dwar it-tifsira tal-kultura u kif għandna nitrattaw il-kultura. Naħseb li dawn id-dokumenti għandhom jinkludu approċ partikolari dwar il-kultura. L-approċ li għetnu dattaw bħalissa l-kultura iħassibni mux ftit però naħseb li ma tantx hemm kuxjenza dwar il-fatt kemm huwa kemm hija importanti l-kultura, kemm hemm bżonn nindokraw u noqogħdu attenti li nieħdu ħsieb il-monumenti kulturali u għandna niftakru wkoll il-kultura ma tistax tiġi maniġjata bl-istess mod bħall-ekonomija u ħaġa tajba din li jekk għandhom jimxu l-affarijiet tant hemm programmi u l-Kummissjoni tisħaq ġustament li memx kontradizzjoni bejn responsabiltajiet fuq livell nazzjonali u responsabiltajiet fuq livell Ewropew. Madana kollu jiena kontet naħseb daqsxejn jekk mhux il-każ illi il-fatt li rridu norganizzaw u niffinanzjaw u nappoġġaw il-kultura fl-istess ħin ma jimminax il-fatturi imminenti tal-istess kultura ideja ġodda dejjem iġibu konflitt magħhom u d-diversità tista' tkun sors ta' tensjoni xi kultant u mhux dejjem kollox jista' jiġi organizzat jew maniġjat, il-kreattività qatt ma tista' tbassar għalija minn qabel u dik hija wara kollox il-kultura. Allura l-ebda manager u l-ebda politiku ma jista' jgħid bi kliem x'inhuwa innovattiv fil-kultura. Hawnhekk qegħdin nindirizzaw ukoll xi ħaġa li għandna nitkellmu dwarha. Għandna wirt kulturali fl-Ewropa iżda m'għandux jaqsam biss gruppi reliġjużi jew immigranti, iżda fil-Polonja pereżempju qegħdin diskutu kull xorta ta' affarijiet għandna disgwid bejn Pollakki u Ġermaniżi dwar il-kwistjoni ta' dawk li ġew imkeċċija mill-Polonja wara l-gwerra. Dan kollu però mbagħad mhux rifless fid-dokumenti, għaliex id-dokumenti jitkellmu dwar l-armonizzazzjoni u ċentralizzazzjoni biss. Allura m'għandniex nilludu lil nfusna hawnhekk li iktar finanzjament awtomatikament mhux ser iwassal għal iktar armonizzazzjoni. Kollox jidher li jekk ser isir, rikonċiljazzjoni hija xi ħaġa naturali, iżda dan Fl-istess ħin jista' jwassal li jeqre tal-kollox il-kreattività. Għanna nkunu konxi il-koll ta' dan u forsi nraznu ftit mill-aġir tal-Kummissjoni fl-isforzi tagħha li tiċċentralizza kollox u timmanniġġja kollox mill-livell Ewropew. Naħseb li għandna nindirizzaw aħjar il-konflitti, id differenzi u anke l-istess kreattività. Għandaqstant, naħseb li dan l-approċ li semmejt il-klu huwa ta' valur ukoll. Il-kultura mhix xi ħaġa li tista' taqbad u turija isu xejn xejn fil-mużawijiet, xi kultant hija milja sħiħa ta' konflitti ta' affarijiet li saħħow. Araw per eżempju Heidegger dejat interessanti imma innovattivi fl-istess ħin u għalhekk dan kollu għandu jiġi rifless fid-dokumenti tagħna. Dan għandu konsegwenzi dwar kif nħarsu lejn kif ħan immaniġġjaw il-kultura għaliex il-koll naċċettaw eh, suq ħieles fl-ekonomija u bl-istess mod għandna naċċettaw il-libertà fil-kultura. Grazzi, kollega, diskors interessanti, minnaħatijak issa l-kollega Maragall un Julie Ward. Si, grazie, Presidenta. Ehm, iva, grazzi ħafna, Signora President, l ewwel net, xtaqt najt li jena verament sodisfat mill-approċ li smajna minnaħa sa sur, ta' sur Diakonu, rapporter, jena naħseb li jem eh, prospettiva eh, tajba ta' li ħankur għedin naħdmu sew fl-imkien, jena naħseb li huwa importanti ħafna, iżiet mill-lider Emmek, eh, jeżistu dibattitu palma eh, diġa għadna kif id-diskutejna, imma xi fisser il-wirt kulturali kif nibnuħ? Jina nishtiq, apparti mill net naqblu, il-sujġetti ta' informazzjoni, skambju, digitalizzazzjoni, dawn huma opportunitajiet, ħajkonna opportunità biex niddiskutuhom, imma nixtieq eh, nżid ideat oħra, imma hemm kwistjonijiet oħra. F'dan il kas x'ħan għamlu? ħan nitkellmu dwar kif niġġestjonaw eh, billi intejbu l-affarijiet billi jkun hemm ċertu sfumaturi eh, tal-status quo viċenti ġbir nieħdu dak li situazzjoni li hemm u nirranġaw ftit. Aħna nistgħu nikkonsidraw li ikonna punt f'dan il-qasam li ma nixxaqalqux fuqu. Imma niprofaw nbidluħ li ikun orientat aktar li l-ġejni mux li l-passat. Dik l-ewwel punt. Jekk aħna ħanatu l-importanza li l-istess nagħtu l-istess importanza bħalma nagħtu pereżempju l-volum ekonomiku, li nagħtu l-turizmu, l-ħolqien tax-xogħol, eċetera. Anka suġġett tal-identità l kulħadd. Iġifieri, isu li għawni es huwa kif ħanaħdmu fil ġejjini fuq dawn l-elementi minn perspettiva kulturali kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll livell Ewropew. U hemm kontradizzjoni li verament eh, qed nara li jekk nitkellmu fuq l-aspett ekonomiku, mela kif ħanaċċettaw tant eh, mod faċli il-fatt li dejjem mhux qed jingħataw riżorsi għal dan il-qasam. Ġifieri m'hemmx koerenza li aħna dejjem ingorru fuq il-flus u fl-istess ħin ma nagħmlu xejn biex eh, nkunu nistgħu nieħdu fondi. It-tieni mistoqsija għalfej ma nistawx nibdew nitkelmu jew naħsbu dwar eh, suġġetti ta' beni kulturali Ewropej. Aħna għanna beni kulturali lokali, reġjonali, dinjin, imma Ewropej le, u memx ħarsin Ewropew ehm, għal dawn il-beni kulturali. U aħna nammittu li eh, il-ħarsin ta' dawn il-beni kulturali, inkluż tal-UNESCO, jispiċaw abbandonati, ħatma jati kasom Għalhekk jiena naħseb li l-kunċett ta' beni kulturali eh, Ewropew jiex ħagġa ħaġa li rridu nesploraw. Għat-tielet punt hemm bżonn li naħsbu dwar rabta diretta bejn l-Unjoni Ewropea u r-reġuni il-gvernijiet reġjonali u lokali li għandhom kompetenzi f'dan il-qasam. Li m'għandhomx għalfejn joqogħdu jistennew, jiffiltraw jew jaraw ir-riżultat tal-medjazzjoni jew ikal, m'għandhomx għalfejn jistennew l-istat jagħmel xi ħaġa jistgħu jagħmlu xi ħaġa huma. Iġbiri, hemm din rabta bejn l-Unjoni Ewropea u r-reġuni. Issa kunċett ieħor li huwa preżenti imma aħna jiena naħseb li rridu nistimulaw naqra nżiduh. Hemm il-kapaċità li nippreżentaw rotot storiċi internazzjonali transkonfinali mhux biss ġviri interess lokali imma nistgħu ngħinu biex niddefinixxu l-istorja komuni Ewropea li tant nitkellmu fuqha. U kunċett ieħor, kunċett li mhux qiegħed f'dan ir-rapport għall-inqas li jiena naħseb li għandu jkun hemm il-kunċett ta' belt Ewropea bħala model tal-kultura l-Italja per eżempju hija propju model ta' dan iblit e, eh, fejn tista' tara l-kwalità tal-ħajja, il-mod kif jgħixu fl-imkien, iġbir din hija xi ħaġa li missa hija inkluża fil-qasam tal-wirt eh, kulturali. Sitt punt il-kultura jiexu għalix jirċivu il-fondi, il-fondi ta' investiment, fondi ta' koezjoni, etc. Memx ehm, fond ċar moti għal-jom għal-rizorsi kulturali u jena naħseb il-rwol tagħna irrid ikun propju li dan nippreżentaw mod effikaċi. U l-aħħar punt li huwa marbut ukoll ma' dan Jina naħseb li aħna irridu nippruvaw niddefinixxu strateġija ċara banijiet ta' qafas Ewropew u mekkaniżmi ta' segwitu li permettuna fuq livell Ewropew statali li nara nkejlu naraw eżattament xed jiġri e, xamilna f'kull reġjun, ġviri l-konverġenza reġjonali kif qed isseħ, eċetera. U din tiddependi ovvjament fuq il qasim tal-kompetenzi fir-reġuni l-istati tagħna. Jiena naħseb li dan huwa rapport verament interessanti u nittama li nkunu nistgħu noħorġu b'xi ħaġa ta' valur miżjud fuq livell Ewropew. Grazzi. Thank you. And now Julie, Julie Ward. Grazzi Julie Ward issa. Grazzi kollegi. Niprofa fil-qosor u nagħmel punt partikolari. Nixtieq nitkellem dwar lan li konna konservazzjoni tal-wirt kulturali. Nħoss li dan għandu jsir parsa lejn l relazzjonijiet bejn popli differenti tal-Ewropa u forsi konflitt xi kultant ma' xulxin. Għanna nizguraw illi l-futur tagħna jkun futur aktar ta' paċi u sigura lina. Nasab li għalhekk ir-rwol kulturali għandu rwol importanti x'jaqdi biex id-dinja ta' u li jedna tkun dinja ħjar. Rrid nissuġġerixxi li hemm bżonn jiġu investiti flus fl-edukazzjoni u fl-allima biex ikonna ġabrit u l-konservazzjoni ta' ġabrit għal xejn bxejn mhuwiex utli għan-nies għal ġenerazzjonijiet ta' tal-ġejjieni. Irridu li ntuhom tifsira biex bekk ikun jistgħu jsawru l-futur. Nista' nitkellem għan netwerk tal-laqdiet tal-mużawijiet li kien hemm konferenza li zort li ħadsem fija f'Bologna. Qabel dan jien għamilt riċerka fir-reġun tiegħi biex nara l-mużewijiet reġjonali tiegħi fuq skala żgħira u kbira kif huma finanzjati mill-awtoritajiet lokali, eċċetera, biex nara x'kienu qed jagħmlu dan l-aħħar biex jaħdmu flimkien mal-komunitajiet biex jinterpretaw il-kollezzjonijiet tagħhom. Naħseb li hemmhekk hemm ammont kbir miġmuħ ta' esperjenza ta' kif jistaw naqsmu l-idejatu biex nizguraw l-flejjes li jiġu investiti jiġu ntużati kif suppost bil-galbu biex bekk dawn il-kollezzjonijiet jintużaw blaqwa mod possibbli ħalli ikonna futur aħjar. Naħseb li fuq hekk iktar għandna nisħu. Grazzi. Grazzi tajt il-President issa l-Onorevoli Swidrova. No, děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, když jsem si četla... Grazzi ħafna kollegi. Meta flejt dan ir-rapport realizzajt kemm huwa importanti għalina li aħna nindirizzaw dan is-suġġett. U naħseb li d-diskussjoni tal-lum turina l-qofol tal-din il-kwistjoni. Qed nitkellem dwar id-diversità kulturali tal-Ewropa u wirt kulturali għani li aħna għanna. Nishtiq nisħaq fuq xi punti koperti fir-rapport u li jena nħoss li huma pożittivi. Per eżempju l-fatt illi il rapport jistqar illi rridu nkunu pożizzjoni biex bekk nkun nistgħu nivalutaw moċira il-wirt kulturali. Bħalissa m'għandniex indiċi kulturali tal-prodotti kulturali. Iżda matul is-sena 2015 ser naraw l-ewwel frott ta' dan ix-xogħol jitwetta u dan importanti ferm għaliex sorsi pubbliċi jekk irridu nużaw finanzjamenti pubbliċi rridu nkunu f'pożizzjoni fejn nkunu nistgħu nikkwantifikaw kemm għandna wirt kulturali u x'tifsira għandha għal ekonomija tagħna. Hemm bżonn nisqu dan aktar fih dan ir-rapport. Li dan huwa importanti u indispensabbli għax-xogħlijiet tal-futur. Punt ieħor importanti huwa x-xjenza u kif nużaw monumenti kulturali kif ukoll metodi xjentifiċi ġodda sabiex inkunu nistgħu nifirxu il-wirt kulturali ħajkun jafbiħ bih kulħadd. Naħseb dan huwa importanti ħafna fl-ambitu tal-monumenti u l-oġġetti kulturali biex jinfirxu. Naħseb li għanna nuqqas ta' importanza motija lill-wirt kulturali intangibli. Il-rapport ma jitkellimx dwar il- wirt kulturali tangibli u intangibli, jitkellem bis fuq fuq, pero naħseb li l-sfida unnek ma nixxinix nindirizzawa. Neħtieġu nsibu aktar mod kif ħanisħu fuq il-wirt kulturali intangibli u kolla parti tangibli li huma parti mill-wirt kulturali tagħna msemmi hawnhekk. Inħoss illi dan ir-rapport il għandu koll joqgħod iktar attent għall-użu tal-programmi Ewropej. Per eżempju, l-approċ integrat. Din il-ġemgħa fi 17 ta' jannar kien hemm proġetti annwali li tniedu u kien hemm proġett annwali għal Belt Ewropea tal-Kultura. ħanżuru r rebbieħa ta' dan il-proġett, il-Belt Kulturali Ewropea, biex naraw il-wirt kulturali hemmhekk. Ir-rapport jisħaq ukoll fuq il-kontenut ta' dan l-approċċ integrat. Għaldaqstant, jien nixtieq nisħaq mod partikolari u nfakkar il-kollegi dwar l-edukazzjoni tal-arti Ewropea u dinjija. Ħafna kollegi semmaw dan il-punt, hemm bżonn noqogħdu b'sebajnejn għal tejjija ta' dawn il-kreaturi tagħna u tal-dawk li studjaw l-arti. Din titkun parti mill-edukazzjoni tagħna u parti mill-approċċ integrat tagħna. L-Onorevoli Maragall qal ukoll illi hemm bżonn nitkellmu aktar dwar il-wirt kulturali Ewropew. Wara kollox mhux hekk nagħmlu Per eżempju, diġa fit-titolu jiem għal wirt kulturali Ewropew. Diġa dan il-konċett nużawħ u jider ċar mit-titlu stess tar-rapport. Għalhekk huwa ċar li xi kultant ftit il-kunċett jeżisti i hemm imma ma tantx nużawħ kif għandna nużawħ. Biex ngħidu hekk din il-perspettiva Ewropea hija valur miżjud Għanna l-wirt kulturali fuq ħafna livelli nazzjonali li huma importanti imma bżonn li jkun hemm livell Ewropew biex ikun jista' jġesti kollox. Għalhekk inħossu li rapport f'din id-direzzjoni ikun importanti. U għandu isu koll l-introduzzjoni ta' teorija f'dan l-ambitu ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal-kultura, ta' dak kollu li għandu x'jaqsam mal-wirt kulturali Ewropew. Naqbel miegħek, Onorevoli Marakall. Il-fattu imma li l-Unjoni Ewropea qed tipprova toħloq inċentivi, teġġiġ, programmi li magħhom il-pajjiżi, l-istati membri jistgħu jagħmluhom tagħhom u jqablu mal-wirt kulturali fuq livell nazzjonali. Dan mhux obbligu imma offerta li qed tagħti l-Unjoni Ewropea biex bekk tkun ta' inċentiv għall-istati membri li jaħdmu f'din id-direzzjoni biex ikun hemm amministrazzjoni u sfruttament fis-sens tajjeb tal-kelma tal-wirt kulturali Ewropew. Importanti jkollna metodu ta' ħidma ta' kif ħan ikkoordinaw dan ix-xogħol u utli dan imżon nisfruttaw il-wirt kulturali Ewropa b'mod pożittiv. Kollega Venta, Miki Oġbok. Grazzi, President. Nishtiq nżon fil-qosor għaliex vera kena ġurnata twila l-lum Hawnhekk naħseb li mhux qed nitkellem biss fismi, imma fisim kollegi oħrajn meta ngħid li wadmir tagħna li aħna nħarsu il-wirt kulturali tagħna. Nirrappreżentaw varjetà ta' pajjiżi u din il-diversità ta' kultura hija attrajenti fiha nifisha. Is-sur Diakonu huwa prattikant tal-qasam u għalhekk għanna nsemmuh dan u għattur pala professjoni u għalek sow ta' dan l-ambitu u jirrajtu bajnejja jirreċta. Għal daqstant naħseb li jagħmel sens li nisfruttaw l-arfin tiegħu u ta' kollegi oħrajn. Importanti li nħarsu l varjetà tal-wirt kulturali fl-istati membri tagħna billi nifmu aħjar il-imoddi komuni tagħna biex bekk nkun nistgħu nafu aħjar min huma l-ġirien tagħna u x'drawwi għandhom. Dan huwa mod kif nistgħu nifmu aħjar il-kultura ta' ġnus oħrajn. U s-sur Zdrajewski hawnhekk qal illi dan huwa partikolarment importanti li meta jkun hemm diżastru il-wirt kulturali jinqeret għal kollox u ma jkunx iktar disponibbli għalhekk irid qogħdu b'sebgħinejn. Il-President. Xsibtek rid kompli. Maltese. Jien ukoll ma rridx nabbuża mill-sabar tal-kollegi, għalhekk insemmi punt wieħed biss minn ħafna li xtaqt insemmi. Jiġifieri dak ta' sem. Ħadd pjaċir illi il-professur kollega jakonu kwota il-konferenza li ħadna sem fiha, kien ħad sem fija. kien hemm teatru storiku ta' Ruma sabi ħafna, importanti ħafna li kien ħajjiġi privatizzat u jingħala u grupp ta' artisti u atturi ma mhux huma biss Fil-fatt, il-popolazzjoni ta' dak il-kwartir irribellat għal din is-soluzzjoni li kienet ħat instab. Sfortunatament, l-aġir tagħhom kienet ta' okkupazzjoni illegali, kienet ta' suċċess, imma dejjem kien hemm it-teddida ta' intervent ta' sfrattu. U għalhekk hemm ħafna każijiet ta' dan fiċ-ċentri storiċi, f'Ruma fejn nejxin hemm ċinema storiku importanti ħafna fil-kwartir ta' Trastevere li għandu isir sala fejn jilabu, jilabu bingo, l-lottu, tombla, skużawni. Hemm bżonn eh, najdu li kien hemm reġisti importanti ħafna bħal Fellini li ħadu sem f'dawn u li najdu li dawn l-swali tan storiċi ħanħallu fidejn il-mafja li ħadġesti il-, -mafja, tombla f'dan il-kwartir. Il-popolazzjoni ta' Trastevere intervjeni il-President qed ngħidu mhux Ruma kollha. Mhux għal-mafja. Għalhekk importanti li ngħidu li aħna għandna beni komuni importanti u anke fl-Italja mhux biss għax ħafna artisti tajbin jew ħafna nies li kienu jħallsu biex jisponserjaw il-dawn l-artisti imma li xkienem ħafna popolazzjoniet li ħadu sem u ħarsu il-wirt kulturali tagħna anke matul il-gwerer li fnow il-pajjiżna. jisu kienu sidin ta' dawn il-wirt kulturali u għalhekk dan għanan narfuh. Qed nitkellem għal pajjiżi l-aktar. L-idea li l-popolazzjoni rib teatru jew ċinema ikolla dritt ta' konsultazzjoni fuq kif xser sir minnu dan il-post huwa importanti. Dan huwa ċar bħal maġġara fi żmien ir-Rinaxximent f'pajjiżi. Ma tantx qed nimxu l-qudiem f'din l-idea tal-Ewropa u naħseb li għalhekk hemm bżonn nirreflettu ftit. Grazzi, Helga Truppel, l-aħħar kellima. Taqt nikkommenta l-sur Zdramnenski anke jekk mhux xira li nkommenta fil-qasir nixtieq ngħid il-kultura mhux dejjem titkellem dwar idejat sbieħ, minnu dan, titkellem dwar kunċetti differenti, konflitti u tista' tkun ukoll mod kif titħabat għal kultura, imma naħseb li huwa kisba Ewropea tassew huwa li huwa ċar li l-kultura titkellem dwar dibattitu miftuħ u li jkollok perspettivi differenti fid-dialogu u titkellem dwar il-libertà tal-istampa u libertà tal-ħsieb. Iżda imbagħad wara t-tieni gwerra dinjija kien hemm mezz kif nsibu bażi komuni biex ngħixu flimkien, però aħna nissiltu kontra l-estremizmu u razzizmu, u għalhekk hemm ċertu ambitu fejn aħna naħdmu fih, fejn aħna nikkonsidraw x'inhu kunċett tajjeb ta' kultura demokratika, u għalhekk iva nistgħu nitħabtu għal kultura iżda importanti niċċaraw x'inhija fema demokratika tal-kultura. Għal daqstant, jienek naħseb li qed nipromovu fiħdan l-Unjoni Ewropea u li aħna nipromovu wkoll fir-relazzjonijiet barranin li aħna naħsbu li dan il-kunċett li konna perspettivi differenti flimkien u dejad differenti ndaħluhom fid-dialogu. Ta' veru. U għandu jkun projbit li mmorru għal estremizmu jew tra violenza. Hemmhekk naħseb li hija linja ċara tal-kunċett kulturali Ewropew meta qabel ma' konċetti oħra. Anke kwistuti. Grazzi ħafna anke għal dan l-aħħar intervent. Jiena naqbel miegħek mija fil-mija rid ngħid li kien dibattitu vera sabiħ. E, Aziz kollega Diakonu, inti bdejt xi ħaġa li hemm interess kbira fi hemm e, verament stennija għal dan ir-rapport li ħajjiġi preżentat fl-24 ta' Marzu u l-vot ħajsir f'Ġunju. Ħanaddi l-kelma mill-ewwel issa l rappresentanta DG Kultura jekk forsi għandek xi kummenti fid-dawl ta' dan rapport. Mbagħad jekk tippermettuli nixtieq nitlob li daw kollha li rexew sapportu hawnhekk li immedjatament wara sur Manje Eh, mill-Digi Kultura li ħajurina xi ħaġa importanti ħafna ġifieri is-segwitu tal-programm Ewropa Kreattiva ġifieri wieħed mill-iżjed programm importanti minn dawk li aħna approvajna lek nitlobkom titilqux ibqgħu ħudna naqa' paċenzja u ibqgħu Grazzi ħafna tal-li għaddejtna għaddejtilna l-kelma. Aħna smajna b'interess kbir din l-ewwel preżentazzjoni minnaħat tal-Parlament Ewropew fuq ir-rapport fuq il-kwirt kulturali ħadna nota tal eh, l-opinjonijiet tal-rapporter, l-onorevoli Diakonu, għal-komunikazzjoni minn ħatana. Issa mela l-ewel tweġiba nistanaddi u nistan wieġeb il-mistoqsija tal-onorevoli Diakonu fuq il-mod ta' kif l-appoċ għal-wirt kulturali fil-politika u il-programmi tal-Unjoni Ewropea kif jiġi komunikat. Nixtieq niċċara li din l-informazzjoni E, hija e, imqasra f'żewġ dokumenti l ewwel il-komunikazzjoni ġviri jiġifieri lejn e, approċċ integrat lejn il-wirt kulturali għall-Ewropa li fija il-Kummissjoni Ewropea tenfasizza l-ħafna opportunitajiet għal wirt kulturali fil-programmi u politika eżistenti tal-Unjoni Ewropea u dokument politiku ma huwa miktub tali mod li huwa aċċessibbli għal kulħadd. U maħsub biex jindirizza anka lill pubbliku ġenerali Fil-fatt huwa tradott ukoll fil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea kollha kemm huma. Mbagħad għandna il-mapping report li jissemma b'informazzjoni wiesa dwar politika, eh, leġislazzjoni, programmi u opportunità ta' finanzjar. E dan ir-rapport huwa biss bl-Ingliż. Iżda huwa mirat lejn udjenza ħafna ziet limitata lejn il-partijiet interessati informali u dawk l-elementi partikolari fl-istati membri li referu li l-om il-politiki addizjonali għal-aktar dettal. Il-Komissjoni eh, Ewropea għandha l-intenzjoni ta' ġorna dan il-mapping report konstantement, iżda memx pjanijiet li dan jiġi tradott fl-lingwi oħra tal-Unjoni Ewropea, dan għal raġunijiet ta' pratika u ta' budget dan għaliex ikun impossibli li dan jiġi tradott eh, jiġi tradott eh, fil-ħin għaliex immedjatament kif jiġi tradott dan irid jiġi aġġornat mill-ewwel jerġa'. L-affarijiet jiġqalqu verament malajr dan il-qasam. It-tieni mistoqsija tar-rapporter għandha x'taqsam mal-interess tal-Parlament Ewropew li jkun hemm pjattaforma l-iskambju tal-aħjar prassi fil-qasam tal-wirs kulturali Aħna nesti u kontenti informaw li Kumitat tal-Kultura li jeżisti pjat teżisti pjattaforma ġdida ta' disseminazzjoni li l-Kummissjoni DG EAC għadha kif ħolqita u tinsab fil-proċess li timplementa. U dan din il-pjattaforma hija database ta' proġetti appoġġati fil fihdan il program Creative Europe għalhekk Ija huwa possibbli ta' sfittxija jekk tuża ċertu keywords. Apparti dan, Il-Kunsil adotta pjan ieħor eh, li inkludi eh, numru ta' prioritajiet għal ħidma fuq il-kultura mill-2015 tal-2018 dan il-pjan ta' ħidma eh, għandu eh, zewġ sotto testaturi għal politika u l-ewwel grupp ta' ħidma se jindirizza it-tema tal-gvernanza partiċipatorja għal wirt kulturali, ġviri modelli ġodda għal ġestjoni tal-wirt kulturali. U din hija xi ħaġa li fil-fatt qajmet. Tieni punt Dan huwa fuq il-wirt, il-taħriġ, il-ħiliet u trasferiment ta' arfien, ġviri dan huwa dinja pjattaforma verament tajba għall-iskambju ta' prassi tajba u esperjenza fost eh, esperti uffiċjali nazzjonali fuq il-wirt. Iżda, intom tafu li fil-qafas tal-kuntest tal-negozjati miftuħa dan ħajinvolvi wkoll parteċipazzjoni ta' soċjetà ċivili u ċertu esperti. Aħna kuntenti li saw nifurmawkom ukoll li permezz tal-programm Creative Europe aħna għadna kif nidejna eh, proġett pilota li jipromuovi il-talim bejn il-pari fċertu reġuni u bliet biex ikun hemm skambju tal ħer prassi bejn industri kreativi kif ukoll inkluż il-wilt kulturali. Il-proġett ħajappoġġa l-iskambju ta' esperjenza permezz ta' eh, kuntatti diretti bejn il-bliet, reġuni permezz ta' zjarat ta' studju u jagħtu il-taħriġ sabiex ehm, jikollu l-aħjar impatt. It-tielet mistoqsija fuq il-proposta tal-sena kulturali anzi, s-sena Ewropea tal-Wirt Kulturali, aħna għan diskutu għadu għaw suġġeriment. Nixtieq nagħlaq billi nirringrazzjakom għal darbohra l din l-istedina U nirringrazzjakom ta' dawn l-opinjonijiet u l-iskambju ta' opinjonijiet għaliex dawn verament tawna xi ħaġa li nistgħu naħsbu fuqha u qed nistennew bil-ħerqa rapport tal-Parlament fuq il-wirt kulturali. Grazzi. Grazzi ħafna Teresa Xakitano għal din l-informazzjoni importanti. Aħna nixtiequ li konna fil-fatt aġġornamenti minna ħatakom. Inti semmejn xi affarijiet li għadu kif nedew, jiġifieri huwa interessanti ħafna lina li konna informazzjoni addizzjonali nixtieq nirringrazzja lil kulħadd għal din il-parteċipazzjoni attiva fid-dibattitu u nixtieq ngħaddi l-kelma immedjatament u niskuża ruħi għal stennija lil sur Manje. Mela, ħan nitkellmu issa fuq l-istat attwali, situazzjoni tal-implementazzjoni tal-programm Europa Kreattiva. Grazzi ħafna, Signora President, mela, jek ti permettili, għan nitkellem bil-Franċis. Sabiex ninformakom dwar il-progress għawek li sar eh, dwar Creative Europe. U dan jħu spunt minn dak li għal il-Kummissarju tal-Kultura dal-Odu. L-ewel net Nixtieq informa l kumitat tal-Kultura dwar il-qafas li fih aħna qegħdin nagħmlu ġestjoni tal-programm Ewropa Kreattiva. Dan ġviri qabel ma ngħid il-Kumitat ta' sar fl-2014 xejn isir fl-2015 u x'ħajsir fl-2016. Skużani, Iva, xtaqt, eh, għaw il-Sinjura Rekaldu kol ta' Digi Connect, parti rappresentant ta' Digi, eħak ġvri dinja verament u ġiba adegwata għad tal-bittana. Je voulais dire. Merci, Madame la Présidente. Alors, le, le cadre dans lequel... Grazie Hafna, Signora President. Iva, il-qafas għawek għal-ġestjoni tal-programm Europa Kreativa Nistaw naraħ minn żewġ livelli, il-livell politiku, dak kooperativ u anka dak amministrattiv. Issa l-isfond politiku tagħna huwa ċar. Aħna għanna il-bażi legali tal-programm li ġiet adottata mill-setat leġislativi Deċembru tal-2013 un batem Il-programm ta' ħidma tal-2015 tal-2018 li ġie adottat eh, fil-25 ta' novembru tal-2013 mill-Kunsill u din hija l-istrateġija li ħankunu qegħdin insegwu tul it-tliet snin li ġejjin. Aħna għandna wkoll il-mini gwida politiċi li ġew ikkomunikati s-sena li għaddiet minn eh, Jean-Claude Juncker qabel ma sar ma mal-maħal eh, il-pożizzjoni tiegħu għanna zewċ eh, paragrafi dwar il-ġestjoni tal-programm. Hemm litra ta' Sur Oettinger li huwa responsabbli għal suq waħdin id-diġitali u ħanaqra parti minn dawn litri. U il-litra ta' Sur Oettinger u Navacic il l-katalista l-innovazzjoni billi timmassimizza il-kontribuzzjoni għal tkabbir u l-impjigi partikolarment fost iż-żgħażagħ billi tippromuovi id-diversità kulturali tagħna kif ukoll billi tgħin is-setturi kulturali tal-Ewropa sabiex jaslu għand udjenzi ġodda billi jużaw il-programm Ewropa Kreattiva bl-aħjar mod. U l il-rwol ta' Ettinger u dak li jisosni eh, il-kontenut tal-industrija sabiex tkun tista' tilħaq udjenzi oħra tadatta għall era digitali u fil-suq waħdin id-digitali verament titkattar. Ġviri fil-Kummissjoni li ilha minn Novembru hemm żewġ kummissarji li tarbu għal ġestjoni ta' dan il-programm. Ġviri Is-Sur Navicic li għandu il-koordinazzjoni ġenerali u s-Sur Oettinger li għandu il-kompetenza tal-iżvilupp tal-industrija kreattiva u l-promozzjoni tas-suq waħdin id-diġitali. U t tejn li huma palma għal dalodu Sur Navicic, is-Sur Oettinger huwa responsabbli ukoll għal għafas li għandu xaqsam maġġittijiet tal-awtur, ġviri hemm il-qafas politiku li qegħdin naġi fih, se jenħarsu lejn il-qafas operattiv li ġi mibdul palma forsi tafu il-medja li hemm ġestjoni tagħha mill-kollega Mikalde, din imbidlet u għaddiet issa taħt diġi EAC eh, e u Connect. Din xaħġa xi ħaġa sinifikanti għaliex aħna nixtiequ l-alljaw aħjar il-politika u l-programm. Waħna nirxtiqu li nkunu pozizjoni li norbtu aħjar il-programm media u issu suq il-programm ta' suq waħdin digitali. Dan blebda mod ma jfisser li l-programm tħassar għas xej dan għadu programm integrat. U l-bazi legali ħat tiġi applikata fil-elementi kollha tiegħu. U sal-2014 diġi edukazzjoni u kultura eh, kella ġestjoni ta' dan kien żewġ unitajiet separati missa tinsab fidejn il-Kummissjoni u żewġ unitajiet li jinsabu li huma eh, f'żewġ diġis differenti. U din xorta waħda taqa' taħt ir-responsabilità tal-Kummissjoni u għandha l-prioritajiet li huma definiti mill-bażi legali tal-programm. Issa nixtieq ngħaddi għal livell amministrattiv li ġi adottat sabiex nirriflettu dawn it-tibdiliet. Aħna kellna xi miżuri temporani wara l-ewwel ta' Novembru. u mbagħad dawn iż-żewġ ġiż rilevanti se jkunu qegħdin jippubblikaw MOU u jaqblu fuq dan sabiex jifissaw il kundizzjonijiet Sinjura President, issa nixtieq ngħaddi il-kelma li Sinjura Rikaldi kif tippreżentanna l-komplement. Grazzi ħafna. Ħan nitkellem bl-Ingliż biex inkompli il-prezentazzjoni. Ħan għatikom aktar dettalji fuq il-mod ta' kif edin e, eh, immexxu l-affarijiet minn perspettiva amministrattiva. Cross on also Shekitano. And uh, thanks. So the, the administrative and operational... Mela, l-arranġamenti amministrativi u operativi li aħna fissajna sabiex nkunu nistaw nassiguraw li l-programm ikun integrat. Is-sottoprogramm Media huwa ġestit minn DG Connect, is-sottoprogramm eh, Kultura huwa ġestit minn EAC, U t-tielet programm huwa ġestit b'mod konġunt imma dan ma jfissirx li aħna qegħdin naħdmu individwalment hemm task force li tiltaqa' fuq bażi regolari fuq numru ta' kwistjonijiet li huma rilevanti għal programm kollu kemm hu ħanatikom xi eżempji aħna qegħdin naħdmu fuq it-tejjija tal-programm ta' ħidma tejjiet ġbiri aktar tar tal-komitat tal-program ta' ħidma. Aħna qegħdin naħdmu fl-imkien ukoll fuq il-negozjati ma' parteċipanti tal-ġejjini minn pajjiżi terzi. Aħna qegħdin naħdmu flimkien fuq aspetti tad-disseminazzjoni tal-monitoraġġ tal-programm u segwitu tal-implementazzjoni. Aħna qegħdin niltaqgħu flimkien mal-kollegi eh, tal-Aġenzija biex niddiskutu flimkien l-implementazzjoni taż żewġ naħat tal-programm ovvjament qegħdin naħdmu flimkien fuq it-tejja tal-budget tal-2016 kif ukoll fuq l-implementazzjoni tal-budget tal-2015. Aħna tajna attenzjoni partikolari wkoll li id-desk jibqa' eh, bħala grupp unit ta' persuni, aħna ħankunu edin n-organizzaw din is-sena, aħna organizzajni s-sena li għaddiet, imma aħna ħan organizzaw din is-sena laqa sabiex dawk li trattaw il-medja u anka l-kultura jiltaqgħu għaliex aħna rridu nżommu dan il-grupp ta' persuni, rridu nżommu bħala unità waħda, aħna nkunu qegħdin niltaqgħu magħhom kollha xi ġimgħa oħra. Ġbir dan biex natikom eżempju. Grazzi. Donc, euh, j'en viens maintenant à la deuxième partie. Mela ħana għaddi s-sattini parti tal-prezentazzjoni tagħna Ni tevalwa flimkien ma'kom dak li aħna nixxilna niksbu mill-tħul fis-seħ tal-programm ħanibda bl-2014 ġifieri l-ewwel sena. Aħna faċċajna immedjatament problema ta' ġestjoni dinja il-bażi legali li kienet adottata fit-tmim tal-2013 għalhekk il-ġestjoni bdiet b'forma ta' dewmien meta mqabbel mal-ġestjoni għasnin tas-soltu. Is-soltu il seħi tal-proposta jitnedew fit-twim ta' sajf sabiex jiġu evalwati mill-Aġenzija sa' din tnediet malar malajr mal-ewwel sejħa l-proposta u aħna stajna e, innidu is-sejħa l-aħħar qattmim tal-2013. Anke anka jekk verament diffikultajiet burokratiċi biex ringrazzja t-tim. U malar malajr nexxinna infasslu il-programm ta' ħidma l-2015 u fil-bidu tal-programm aħna kena bżon naħsbu dwar l-2015 u dan minħabba kwistjonijiet ta' e, kalendarju. U dan fisser li ma stajnix nużaw l-esperienzi li konna e, konna ksibna fl-ewwel sena għattini sena u dik kienet ħaġa ħasbitna. Issa, mer f'Marzu tal-2014 kanna l-ewwel laqgħa tagħna u aħna trattajna l-aktar kwistjonijiet ta' xogħol u kwistjonijiet ta' desk. Palma qalet Luċija li wieħed jaqgħad flimkien id-desks kienet xi ħaġa sodisfaċenti b'mod ġenerali ma kienx hemm kwistjonijiet ewlenin għalkemm għad fadal affarijiet li rridu nsolvuhom. U l-approċċ kien wieħed pożittiv għall-istati membri. u lażlit kollha saru skont l-iskadenzi din hija xi ħaġa importanti ħafna għal dawk li jinsabu fl-industrija kreattiva li xorta waħda jixtiequ jibbenefikaw mill-finanzjar tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri ma kienx kien hemm il-kontinwità żammejna ma l-iskadenzi. U grazzi għal ħidma eċċellenti li saret mill-Aġenzija Eżekuttiva, aħna stajna inżommu dan il-livell oli ħafna ta' ġestjoni li ovvjament huwa importanti ħafna l-programmi kollha tal-kultura. U il-programm Europa Kreattiva huwa programm li ma tantx għandu riski ta' frodi. U din xi ħaġa li aħna verament xtaqna inżommu. Iġviri biex nassiguraw ruħna li huwa ta' benefiċċju għall-industrija kreattiva jekk ħarsu lejn kwistjonijiet transkonfinali jew transsettorjali l spejjes għad-desks u żewġ presidenzi u l-komunikazzjonijiet kien hemm ċertu inċertezza dwar il-budget tal-2015 naħseb tiftakar inti dak li ġara fir-rebbija tal-2014 meta konna qegħdin nitkellmu dwar it-tnaqqis tal-appropriazzjoni ta' kreditu għal dawn il-programmi. Għalhekk aħna xtaqna nkunu sikuri u għalhekk żammejna l approċċ transsettorjali, aħna xtaqna li nżommu l-kontinuità tal-programm. Kien hemm ċertu problemi dwar bilanċ. 196 miljun euro. E... Creative Europe għandu 279 u aħna nsabu taħtu issa u fl-2015 se jkonna 196 miljun euro. Iġviri, aħna mux naraw flessibilta fl-azzjoniet tagħna u fl-2014 aħna nidejna u mexxejna eh, kampanja ta' pubbliċità verament intensiva. Saru ħafna kampanji anka fi stati membri differenti. Aħna definixxejna identità tal-medja nidejna il-sit tal-internet tal u nidejna wkoll eh, paġna tal-Facebook u għanna aktar minn 15.000 eh, persuna qed issegwi din il-paġa fuq Facebook. U aħna reċentement nidejna għodda Valor li inti tista' jkollok aċċess tagħha mill-sit tal-internet tagħna u jkollok perspettiva ġenerali tal-programmi kollha li huma finanzjati mill-programm Ewropa Kreattiva. Għalhekk il-ġestjoni tal-ewwel sena ma kienieċ perfetta, iżda b'mod ġenerali aħna naħsbu li kienet sodisfaċenti partikolarment jekk tikkonsidra il-fatt li aħna nidejna is-sejħa għal proposti biss f'Diċembru u il-volum ta' innovazzjoni u t-tibdiliet li saru minħabba il-bażi legali il-ġdida Ehm, zammejna żewġ prioritajiet li wieħed iżomma l-iskadenzi li ħaġa importanti ħafna li finanzjar u anka il-kwalità tal-proġetti. Aħna ma kompromatte, ma minnix kompromessi dwar il-kwalità. Iżda xorta waħda bżonn ta' ċertu titjib. Bżonn nħarsu lejn kim huma ċari lini gwida għal ċertu attivitajiet għax huma ambigwi iżejjed mhux biżejjed ċarezza għal beneficjarji u għanna bżon nħarsu u koll l-rwol li għandhom l-esperti xinuwa. Mbżon li niċċaraw ir-rwol ta' desks u koll fil-promozzjoni tal-programm. Issa huwa importanti ħafna li huma issa ġew maquda fl-imkien u rridu ntejbu koll it-trasparenza meta niġu biex nażlu eh, biex nażlu. Ja xi ħaġa importanti ħafna biex nipromovu l-programm U palma qalet il-Sinjura Ward dal-ħodu, ċertu punt għanna bżon nassiguraw li aħna nerġaw nibbilanċaw dawn il-proġetti ta' kooperazzjoni, ġviri il-bilanċ bejn il-proġetti iż-żar u dawk il-kbar. Dik hija ħaġa nixtiequ niksbu din is-sena. Issa ħanatikom perspettiva dwar il 2015 biex ikolkom l-informazzjoni kompleta minna ħatijaj. tiegħi. Aħna għandna eh, kumitat tal-programm wieħed fit-28 ta' April ħajkunu qegħdin jadottaw il-programm ta' ħidma tal-Unjoni Ewropea l-2016. Aħna ħankunu qegħdin intejbu il-metodi ta' għażla tagħna għabbazi tal-esperjenza li nexxinna niksbu sissa tul l-2014. U aħna ħankunu qegħdin nimplementaw azzjonijiet innovattivi dwar il-parti transsettorjali. Aħna ħankunu qegħdin organizzaw operazzjoni kunġunta bejn id-diġitana u oħrajn, aħna ħajkonna sejħa ta' proposti, imma dan ħajkun bil-skadenzi tas soltu, bil-kalendarju tas soltu. U s-sejħa ħat sejja fis-sajf, mhux fl aħħar tas sena, u l aħħar ma mhux l-inqas, bdejna negozjati fuq l-istrument ta' garanzija dan ħajtmexxa minn Digi Connect u għal darboħra Sinjura President ħana l kelma li kollega tiegħi fil-qosor kif taf il-mira ta' din il facilità hija biex ikun hemm iktar faċilitazzjoni għal finanzi u l-kapaċità finanzjarja tal-ACMEs li jaħdmu fis-setturi kulturali kreattivi permezz tal-miżura mira hi il-intejbu kompetittività tal-SMEs li jaħdmu f'dan il-qasam. L-element ta' valur miżjud ġdid f'dan l-istrument huwa l-inklużjoni tal-kapaċità tal-iskema għal-bini tal-kapacitajiet għal-banek u istituzzjonijiet sabiex tippermettu li l-banek li jifmu aħjar l-assim intangibli tal-SMIs li għadmu fis-settur li huma importanti ħafna u prezzjuż immens. Il-faċilità ta' garanzija finanzjarja ħajkollha valur ta' madwar 121 miljun euro bejn l-2016 u l-2020. Aħna nistennew li jkun hemm eh, leverage ta' madwar 5.7 dan ifisser li aħna qed nippretendu issa li flejjes disponibbli jistgħu waslu għal madwar 517 miljun. il- l-implementazzjoni ta' dan il- għadu ma bdewċ formalment, iżda il-xol ta' tħejjija tiġaqa tisir b'mod intensiv. L-intenzjoni hi illi il-negozjati jibdew formalment għal-ħabta ta' marzu u nittama li nexxinna nagħlqu nikkonkludu qabel is-sajf.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 fuq l-istrument ta' garanzija finanzjarja. Jena mittilet sejħa għal proposti mill kommissjoni u nittama li din is-sena ikolna l-ewwel ċinema fuq inizjattiva ta' kummissjoni li skumparti parti mill-portafoll ta' Digi Connect. U dan probabbilment isir fl-2016. il-Cinema Forum iġifiri. Unbat fil 2016 nibdew nħejju il-revizjoni ta' nofs terminu tal-programmi. Artiklu 16 jgħid li eh, dina il-revizjoni ta' nofs terminu se tiġi imresqa lill-Parlament qabel l-2017 ġifieri dun nibdew nħejju ruħna minn qabel fil 2016 Dak kollox, President, Sinjuri, Jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena ovvjament lest weġibhom. Grazzi ta' dik il-preżentazzjoni konġunta. Għanna żewġ kollegi li xtaqgħu jitkellmu imma nifhem perfettament għax jiena kontra porter ta' suġġett bħal dan u naf li d-dewmin ovvjament semmek minħabba li hemm bżonn ta' organizzazzjoni ġdida bejn diġis differenti u hemm bżonn illi jitħejjew ix-xogħlijiet u jitwettaq il-programm, jiġifieri nixtieq insaqsi. Ħaġa li staqsejt ukoll il-Kummissarju. Ir-responsabilità ta' koordinazzjoni, koordinament tal-programm, xorta jgħat fidejn id-DGAK. Minkejja li hemm l importanti għal DG Connect li tieħu imbagħad ir-rwol il-parti tal-medja. Xtaqt nkun naf jekk jistax ikun hemm allura wara t-tieni round daqsxejn iktar informazzjoni nifhem li t-talba tagħkom is-sejħa tagħkom kienet fl-2014 u xek lejn l-aħħar tal-2014. Jiġifieri għaskom qed tistennew it-tweġiba ma naħseb li tkien diġà hemm xi eh, rispons li għadin. X'taħsbu allura fuq kif marru il talbiet il-proġetti il-relazzjoni bejn il-rizorsi li jenataw kif tqasmu fuq il-kapitli differenti. U l-proposta u koll fuq dawn il-proġetti xitweġiba kella. Naddi jissa kelma l-kollega Trupper un-bat il-kollega Diakono. Kawxatti uħar keġba kamlu li sinjal Iva, grazzi, Silvia. Inti diġa semmejt xi punti ma nixtieq insemmi issa xi punti. L-ewwel fuq il-kultura, ovvjament kien hemm inqas proġetti ta' kooperazzjoni mażula din is-sena minn dak kien pjanat qabel fil-programm annwali ta' ħidma nixtieq inkun naf fejn. Imbagħad inti semmejt ukoll is-simplifikazzjoni ta' proċeduri u d-dokumenti għalhekk il-mistoqsija tiegħi min qed tkun is-simplifikazzjoni żgur li mhux għal beneficjarji potenzjali għal inqas din l-impressjoni tiegħi meta tkellimt ma' xi nies fil-qasam. U malment għalli l-affarijiet dejjem qed isiru ftar komplikati u burokratiċi. U n-nies qegħdin allura eh, jitbedu mill-programmi x'qed taħsbu intom li jista' jsir biex ikun iktar sempliċi u faċli għall konsumatur għax ovvjament jimmina l-miri l-komuni tagħna jekk in-nies jilmentaw jirreaġixxu billi ma jinteressawx ruħhom imbagħad fuq il-kwistjoni tal-proġetti ta' fuq skala żgħira. Is-sinsla tal-Unjoni Ewropea din kif tistgħu intom tħeġġu l parteċipazzjoni tal-pajjiżi kollha u taċċertaw li jkun hemm bilanġ ġejhom prattiku. Fuq il-Media Strand mbagħad nixtieq insaqsi dwar ir-rata ta' reġibilità ta' proġetti u l-festivals jistgħu jtuni xi ċifri forsi u nixtieq nkun kon nafu kol kif l-esperti jintazlu għal ġurija. Semmejtu l-garanzija tal-lons li din għandha tinbeda fl-2016 jiena nixtieq inkun naf fiex waslet l-għażla ta' l-intermedjarji finanzjarji u minnu inkarigat minn dan kollu CEA, DG, IAC, e xi DG e ieħor min. Unbat fuq il-komunikazzjoni jeżistu websites differenti tal aca u DG IAC. E Ovvjament da mhux dejjem ikkomplementaw il-xulxin il-websites huma bl-Ingliż biss ħaġa li ma tantx hija laqas consumer friendly ġifieri forsi xtieq nisma' x'għandek xi tgħidilna dwar dan. Grazzi. Għal dawk il-mistoqsijiet. Preċiżi ħafna il-kollega Djakonu ma xekaw xaħti ħorriċ ħaġa. Mela, kollega Djakonu. Grazzi. Xtaqt niftaħ parentesi zaħira unnek jien. Għax forsi jaf anke nibda l-opinjoni fuq il-patrimonju kulturali hawnhekk. Ħana ma xi ħaġa ħana jċaġġa xi propaganti forsi, suġġettant interessanti. Jiena qed nieħu nota ta' dawn il-kummenti kollha li qegħdin isiru. U kif tiġà intqal fil-bidu jiena nirringrazzja l-rapporters xedu rapporti l kollha biex jikkuntattjawni sabiex niltaqgħu u nħu ftehim sabiex ntejbu ir-rapport. Dina kienet komunikazzjoni ta' servizz u diakonu. Mela, ħanżid xi ħaġa jiena, mela. Mxtaqt nkun naf anki fil ta' dak li għat, qabel dwar l-ambiti differenti ta' sejħiet li saru relazzjoni bejn id-domanda, il-budget. Xtaħsbu fl-opinjoni tagħkom kien hemm xi tip ta' korrelazzjoni bejn il-previżjonijiet tal-budget u mbagħad fil-fatt dak li tassew kien hemm bżonn. Umbat, biex naqat ma' li qalet il-kollega Trupel. Il-selezzjoni, il-mod kif intazlu l-ġuriji, Tajjeb li nisimawa u kol mod formali il-bidel il-mod kif lej ICA għedin jamlu lażlit tagħhom. Dan qed isir mod individwali online dawn it-tnejn tlieta persuni illi flimkien ħajamlu l-grupp tal-fin esperts. Din is-sistema fl-opinjoni tagħkom dejjem jekk fim sew hija sistema li hija aktar effiċenti jew taħsbu li forsi qisu ħatkun xi ħaġa mhux tant ta' mhux ħatkun eżerċizzju tant ta' verifika ta' kwalità tal-proġett. Dol istrumenti finanzjarji ġodda nixtieq mill-li nistan nifem jek minnaħa. Naf li għadin taħdmu fuq l-agreement, il-ftajim imma, kienem dana il-sens ta' għarfien u parteċipazzjoni minnaħa tal-Banek Nazzjonali sabiex huma jihdu sem u sabiex jifmu kemm huma importanti dan l-eżerċizzju. Sa' ġunju 2015 Ja, xiet ikun hemm studju dwar il-fattibilità eh, tal- eh, l-aspetti kulturali u kreattivi. U nixtieq forsi jekk it tini daqsxejn eh, iktar informazzjoni dwar l-istudju ta' fattibilità Kirchbook. Prego, non ho detto prego, quando volete. Eh, eh, thank you, Mrs. Iva, għan itkellem bl-Inglis, għax għandi dokumenti bl-informazzjoni fuqhom bl-Inglis. Għan nibda billi l-ewwel nati daqsxejn informazzjoni addizzjonali fuq il-proġetti li finanzjajna ħna fl-2014 matul l-ewwel round tal-sejħa għal proposti ħanfoka l-ewwel fuq il-programmi kulturali u daqsxejn ukoll fuq dak tal-medja ma diffiċli tagħti ċifri preċiżi għax is-sistema daqsxejn differenti kif tafu. Programmi kulturali hemm żewġ tipi differenti, proġetti ta' kooperazzjoni, 411 l-applikazzjoni kollox. Numru kbir ħafna illi minnu ħna finanzjajna 58 proġett ta' kooperazzjoni, 21 kbar u 37 żgħar. Għal total ta' madwar 14 miljun euro. U infakkarkom illi kien inqas flus fl-2014 minħabba il-kerv, il-raġunijiet ekonomiċi. Kien hemm ukoll bilanċ sodisfaċenti f'termini ta' pajjiżi kellna aktar minn 400 organizzazzjonijiet kreattivi qed jipparteċipaw fil-proġetti mażula. Ja, ċifra sabiħa. It-tieni tip huma networks. Hawnhekk kellna 58 applikazzjoni u għazilna li nifinanzja 22 proġett tal-total ta' madwar 4.4 miljon euro. U daqsek daw kienu jam, kellu jamlu b'kollox mux inqas minn 330 membru. Naħsbu għallura illi l-kopertura ġeografika hija inqas tajba unek mill-proġetti ta' kooperazzjoni għax ħafna minn networks ġejjin mill-Belġju nemnu aħna li l-effett strutturali ta' networks huwa li jiffukaw bi iktar lejn l-istituzzjonijiet sabiex l-informazzjoni kun jistgħu jiksbuha b'aktar ħeffa u faċilità. Hemm ċertu idea ta' tiġdid ukoll. Ma' Ovvjament wieħed diffiċli jibdel minn sena l-oħra, ġifiri naħseb li għandna bilanċ tajjeb fuq it-traduzzjoni letterarja t-tielet tip 260 applikazzjoni rċevuti u għażilna 74 għal ammont tasal ta' 3.5 miljuni ħafna iktar milli konna natu s-soltu taħ kultura. Qabel kien madwar ta' 2.6 miljoni fl-2013, ġifiri zida kbira għal-fondi um, għat-traduzzjoni. Imbagħad il-pjattaforma il- Rabati pliktar l-iktar innovativa x'ma kienx teżisti qabel aħna rċivejna 24 applikazzjoni li minnhom iffinanzjajna ħamsa pjattaformi għal tosal ta' 2.2 miljun. Dak li s-sodisfana kien żewġ affarijiet il diversità tal-proposti f'termini ta' setturi u pajjiżi għandna 26 pajjiż b'kollox rappreżentati fil-pjattaformi tagħna u l-fatt illi dawk li resq l-proġetti femmu il-ġista l-skema. Femmu illi għedin nitkelmu għawnek dwar li naqdu l-artisti nġibu għam sabiex juru tassew il-prodotti tagħhom artistiċi x'inhuma rridu jkun ta' livellu għali. l fajt marru sew dis-sena ħajkolna talba oħra għal applikazzjoni ta' x'naħseb il ħdimna b'mod tajjeb ħafna. Għal media issa jiena ħadd ħsib il-media fl-2014 u forsi ma ħsibx oġġezzjoni kien kompli jien ħafna awtomatiċità fil-medja skemi automatiċi għal distribuzzjoni ta' u l-izvilupp. Allura, għad distribuzzjoni, izvilupp, għacċessa tal-festivals, eccetera, naħseb illi kienem ċertu kontinuità. Pero kellna wkoll skemi ġodda wkoll li ddaħlu f'dan il-qasam l-ewwel l-iżvilupp tal-udjenza. U li najt li għonek ma kenniex rizultati tajbin ħafna fl-ewwel sena, probabli għaliex il-kunċett ma kienx daqshekk ċar fil-linji gwida. Ridu naraw x'nistgħu nagħmlu din is-sena. Kellna skemaċi ġida fuq distribuzzjoni online forum ġodda ta' distribuzzjoni mbdiet settembru diġi fil-evalwazzjoni għadha d-dejja. Kenna skema ġdida wkoll fuq il-video games għal ewwel darba. L waslet għal interess inkredibbli minn ħata s-settur, ġifiri donnu dan is-settur huwa tassew interessat fil-programm tagħna. Fl-aħħar, aħna ridna nirrevedu l-mod kif um, naqdu il-netwerk ta' cinema ma' l-imsihbin storiċi tagħna msejħa hekk imsejħa Ewropa Sinema, forsi kollega tiegħi tkun tista' tispjega aħjar. Grazzi. Kif qal Michel kien hemm ħafna kontinwazzjoni anki fil lazla u l-proċeduri tal-settur tal-medja imma nixtieq intikom xi percentagġi Żar għall allokazzjoni tal-2014 mela t-taħriġ irċieva madwar 7% tal-budget allokat fl-2014. L-iżvilupp 19 produzzjoni ġifiri serje fuq television u koproduzzjoni internazzjonali kellha madwar 12% ġifiri il-maġġoranza tal-flejjes qed imorru għal post-production, ġifiri promozzjoni, tassim u aċċess tas swieq. Id-distribuzzjoni tirċivi madwar 46% tal-budget totali. Aħna naħsbu li distribuzzjoni automatika iqtamet bil-parti kbira tal-fondi. Il-network l-Europa Cinema Network huwa beneficjarju importanti ta' dan il-programm kellna diskussjoni regolari anke biex nippruvaw nżidu iċ-ċirkolazzjoni ta' xogħlijiet Ewropej ta' kwalità għolja, speċjalment f'dawk il-pajjiżi fejn sfortunatament hemm nuqqas ta' ċinema li l allura l-asfar ta' ċina ma li għamela diffiċli biex nħuqom li d-duna ċerta u l-afċertu postijiet tal-Europa, speċjalment fil-nofsinar tal-Europa u fil-Vant, ikollhom ukoll aċċess tajjeb għal dawn il-xogħlijiet independenti ta' kwalità għolja. Njaqfa. Euh, juste sur euh, les d'autres questions. Madame Trupp a demandé Iva nistgħu nkopri l-mistoqsijiet l-oħrajn, Sinjura Triple, staqsijiet għalfej għanna inqas proġetti ta' kooperazzjoni. Għalix għanna inqas flejjes dik it-tweġiba u fil-budget. U hemm rabta diretta bejn il-finanzjamenti nistgħu nallokaw għal kooperazzjoni u l-proġetti u riżorsi budgetari allokati għal programm. Kifet, din hija xi ħaġa li ser tintem fl-2016 u fl-2016 imbagħad nkun nistgħu nifinanzjaw ħafna iktar proġetti ta' komunikazzjoni. Sinjura Truppel fakret ukoll il-fatt illi mhux daqshekk faċli li tammaniġja il-programmi hemm ħafna burokrazija. B'xorta ħażina jkollha naqbel miegħek. L-isforzi ta' semplifikazzjoni ma tantx kellhom suċċess. Il-forum elettroniċi ma tantx qed jintużaw mill-promoturi tal-proġetti. Ma rnexxinniex nużaw il-rata fissa fil-allokazzjonijiet tas-somom u laqqas irċevejna daqshekk feedback mill-promoturi tal-proġetti. Dispjaċini li ma rnexxinniex nagħmlu bizzejet simplifikazzjoni tal manager tal-programm iżda b'xorta ħażina dan kien minħabba li kellna niżguraw livell ta' ġestjoni tajba garantita. Isa kontradizzjoni din għax jekk tagħmel semplifikazzjoni tal-programmi t-sogra li jkollok nuqqas ta' manager fl-istess ħin. U għalek, kellna nsibu tarf din is-sitwazzjoni biex inkunu aktar siguri. Aħjar uf mill Imbagħad fuq il-websites għandna bżonn nallinjaw il-websites li jindirizzaw dawn il-programmi u nibqaw nipruvaw niżguraw li l-websites kollha ikollhom link u jorbtu mal-programm u ikunu faċli biex tifhimhom. L-użu tal-programmi jista' jkun utli biex ikun hemm komunikazzjoni minn programm għal ieħor ukoll sa ċertu punt. Sinjuri esperti, Sinjura Presidenti, nixtieq li l-espert maġembi kun jkun jista' tkun tista' tweġib il-mistoqsijiet ta' Sur Karabak u anki il-kwistjoni tal-Banek Ċentrali nħalli l-Luċija biex twieġeb wara. Iva, il-valutazzjonijiet tal-applikazzjonijiet kollha taħt l-Europa Kreattiva issir taħt supervizjoni tal-Aġenzija Eżekuttiva u tal-Kommissjoni minn esperti indipendenti. Is-sistema nbidlet meta mqabbel mal-aħħar programm ta' kultura għaliex għal bosta mill-proġetti qed naħdmu fuq distanza li jfisser li ma nistednux iktar l-esperti jiġu Brussell u jiġbru jinġabru madwar mejda u jaħdmu flimkien fuq il-proġetti ma' kull proġett jiġi valutat minn esperti indipendenti tnejn fil-fatt skont il-kompetenzi tagħhom u jivalutaw il-proġett bil-kooperazzjoni reċiproka. Meta jaħqu konsens fuq numru ta' punti, dan il-numru ta' punti jiġu allokati għal proġett. Meta jkun hemm differenza sostanzjali bejn, bejn il-fema ta' żewġ esperti għal bidliet ta' numru ta' punti ikun hemm it-tielet espert li jiġi mitlub jintervjeni. F'dan il-każ it-tielet espert jipproponi kunsens u mbagħad nippruvaw naħqu kunsens u jekk dan jintlaħaq in-numru ta' punti jiġi allokat dal-proġetti. Lil minn hekk għandna skont il-lezzjonijiet li tallimna mill-2014 mill-2015 ħanibdew ix-xogħol ma' grupp ta' esperti tal-IT li ħajvalwaw dawn il-proġetti li jkunu fl-linja ta' demarkazzjoni mhux daqshekk ċara, ġifieri skont il-flejjes disponibbli, rridu sa ċertu punt ngħidu ħanażlu tant proġetti din hija l-linja li ser ikonna, jista' jkollok linja ta' demarkazzjoni li tkun ta' 80 punt, mbagħad ikollok oħrajn li orbu lejt mija li jiġu mażula, jekk ikollok proġetti li jkollhom wieħed 82 punt, l-oħra 85 punt ikunu qrib xulxin, ikunu ras imbras. U għalhekk ikun hemm evalwazzjoni minn grupp ta' esperti li ħajqisu l-prijoritajiet politiċi tal-programm, ħajqisu wkoll il-bilanċ ġeografiku, ħajqisu wkoll il-bilanċ bejn is-sottosetturi fil-kultura u l-proposta mbagħad tintbat lill-Kumitat ta' Selezzjoni L-aħħar deċiżjoni dejjem tittieħed mill-Kumitat tal-Selezzjoni mamul minn uffiċjali tal-Kummissjoni u l-Aġenzija Eżekuttiva. Nittama li dan jispjega daqsxejn il-mod kif naħdmu propju mill-2015 il-qoddim. And I would like to reply. Nishtiq inna titweġiba l-żewġ mistoqsijiet addizzjonali li trasquli. Waħda mis-Sinjura Truppel dwar il-festivals Il-numru ta' proposti li rċevejna l-festivals kien oli ħafna, kien hemm 316 l-applikazzjoni minn 33 pajjiż li minnhom kien hemm 88 festival mażul minn 25 pajjiż. Il-festivals mażula jipprovdu bilanċ tajjeb bejn festivals globali, dawk ta' udjenza żagħżugħa, dawk ta' films osra u anke ta' dawk ta' dokumentarji. Diġara ġara din is-sena kien il-kwalità tal-proposti kienet waħda mhux eh, orizzontali, kien hemm kbira u għalhekk ridna li konna mekkanizmi ta' żvilupp tal-udjenzi li jkunu b'saħħithom li forsi kienet xi ħaġa ġdida, xi ħaġa li ma tantx kienet preżenti f'ċertu festival stabiliti li iktar ikomplu b'approċċi tradizzjonali u f'ċertu każijiet forsi ma tantx taw attenzjoni għall iżvilupp tal-udjenza u l-involviment tagħhom li aħna qisu bħala kriterju importanti. Tista' tirrepeti n-numri, tintervjeni membru mill-panel, 88 festival minn 25 pajjiż. Fuq il-mistoqsija tas-Sur Kostan tal-beneficjarji intermedjari kif jintazlu, l s ssir mill-Fond Europew ta' Investiment skont il-ftehim ta' delegazzjoni iżda nixtieq ngħid li l-parametri tal-eżerċizzju huma definiti fil-bażi legali tal-Ewropa Kreattiva. Dan hija titweġiba l-intermedjarji, ġifieri l-Fond Europew ta' Investiment ħajkun l-entità ta' implementazzjoni billi qis bisħiħ il-kriterji stabiliti fil-bażi legali u dan jiġi tradott imbagħad fil-ftejim ta' delegazzjoni konkluż mal-IAF. Grazzi tajt il-President, niskuża ruħi, maħna profitta ruħi, għaxija opportunità deb biex nressa żewġ mistoqsijiet fil-qosor ħafna, waħda fuq is-subtitling, il sottotitoli hija waħda mill-miżuri il ġodda li aħna prevedejna taħt il-sottotitoli u d dopjaċ il-dubbing, Dan kien titlu importanti imma kien frottu koll il-proġett pilota li kenna fil moddi imma anke l-eżempju tal-Premju Lux. U anki l-appoċ minnaħat tal-pajizi terzi nafu li memx iktar medja mundus imma xorta waħda għallejna l-bibim miftuħin beraħ għal possibilità ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi dak li għandu x'jaqsam il-pajjiżi li diġà huma Ewropej ma mhux parti mill-Unjoni Ewropea. Nixtieq ngħid li bdejna dawn il-ftejemiet għax hemm ftejemiet ukoll ma' riżorsi addizzjonali allokati għalihom u nixtieq nistaqsi imbdew il-call for tenders għal dawn il-pajjiżi terzi sejħa l-espressjoni ta' interess iva jew lef ma stadju wasanna. Grazzi. So, so there, there are indeed opportunities for Jivom opportunitajiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi fil-koproduzzjoni internazzjonali għandna fondi ta' eżempju tajjeb ħafna, tajbin ħafna għal kooperazzjoni ma' u l-iżvilupp ma' pajjiżi terzi u għalhekk qed nippruvaw nsibu t-tarif biex intukom l-informazzjoni mitluba. Propju fuq il-festivals għandna eżempji bħal taħriġ li huma importanti Id-debarva l-informazzjoni fuq il-mistoqsija li staqsejtu li importanti għal dan il-kontest, jek ti permettu l-improva Perhaps, uh, perhaps I could give you... Intervjeni l kollega nistanżon fil-qosor. Untikom tarif ġenerali dwar il-parteċipazzjoni tal pajjiżi terzi fil-programm Europa Kreattiva. Palma tafu il-bazi legali tistipola s-sem għal pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea u ftaħna mill-bidunet il-programm għal dawn il-pajjiżi. Mill-bidunet kellna sem tal-pajjiżi EFTA, passolti, ħafna programmi Ewropej jiġrije, kellna sem ukoll tal-maġġoranza l-kbira tal-pajjiżi kandidati u dawk il-pajjiżi kandidati potenzjali fil-Balkani. Hemm eċċezzjonijiet tal svizzera raġunijiet li nafuhom il-koll, kollox waqaf, ħesrem fir-rigward l-Iżvizzera, ma rnexxinniex niftħu l-programm għalihom u kellna domin ukoll mat-Turkija ta' sena għal raġunijiet finanzjarju ta' kontributi li ġew selvuti. Issa ser jibdew jieħdu sem mill-ewwel ta' jannar 2015 turkija Ħafna pajjiżi jieħdu sem fil-sottoprogramm tal-kultura u ħafna minnhom ma jieħdu sem bisħieħ fil-sottoprogramm tal-mezzi ta' xandir għaliex ma applikawx il leġizlazzjoni skont il-leġiżlazzjoni Ewropea Awdjoviżiva li hija kondizzjoni għal sem sħiħ fil-sottoprogramm tal-mezzi ta' xandir. Apparti minn hekk kien hemm applikazzjonijiet ukoll minn tliet pajjiżi tal-viċinat tal-Vant u temmejna wkoll negozjati mal-Ukrajina, skużawni, Moldova, l-Ukrajina u l-Ġorġa. Dawn it-tlet pajjiżi ser jieħdu sem fil-sottoprogramm tal-kultura mill-2015 il-qoddim ukoll. Kien hemm ftit interess muri wkoll minn pajjiżi tal-sħubija tan-nofsinhar iżda ma tantx xejn l-qoddim fuq dan ir-rigward. Din hija l-qada korrenti għalissa. Grazzi. So, so to come back to the question Nerġa' lura l-mistoqsija ta' possibilitajiet ta' kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi. L-ewwel net permezz tal-Fond Internazzjonali ta' Kofinanzjament huwa fond li jippermetti l-kollaborazzjoni ma' pajjiżi terzi kien hemm ħames fondi mażula u dawn ħajbdew jimplementaw l-attivitajiet din is-sena. Dik ħaġa li xtaqt ngħidilkom. Imbagħad il-mainstreaming tal media Mundus u l- Sotto program ta' mezzi ta' xandir tal-Europa Kreattiva kienet parti li temes mal-aċċess suq u taħriġ. Mill-parti ta' taħriġ ir-riżultati kienu diżappuntanti biex ngħidu hekk għax kien hemm numru limitat ta' beneficiari mill-livell internazzjonali kull mem erba beneficiari mill-aċċess għas-swieq l-integrazzjoni tal-Media Mundus wassal għal riżultat ta' zida fid-domanda iżda għanna najdu koll illi qabel kena proġetti appoġġati minn Media Mundus u dawn ġew meqjusa fil f'dan ir-round ta' selezzjoni. Għalhekk hemm numru limitat ta' proġetti li tassew qed jiġu mainstream di jew inkella qed ikomplu f'dan il-qafas. Fl-aħħar nixtieq ngħid illi fuq is-sottotitoli hemm spiża eligibli taħt il-mekkanizmi ta' distribuzzjoni għalhekk dan jaqa' taħta u dan qed jitqies bħala parti mill mekkanizmu ta' distribuzzjoni. E, Il-President, qed nistenna tweġiba biss ukoll forsi hemm kollegi sodisfatti imma xorta waħda grazzi tat-tarif li tajtuna għandi mistoqsija xorta fuq l-indikaturi kulturali li għalina huma importanti ferm u li nishtiq nkunu nafu fuq liema livell waslu. Fatti bli dawn kien hemm anki koll kien hemm sejħa l-interess jew le. Iva President kien xogħol li diġà nbeda xejn faċli xogħol diffiċli li rrid jitwettaq, tista' tifhimna, imma nirridu nikkonkludu dan ix-xogħol biex niżguraw li jkollna biżejjed valutazzjoni xirqa għal perjodu 2016 u 2017. Huwa xogħol għaddej bħalissa għadhom ma ntemx. Dawn l-indikaturi kulturali huwa xi ħaġa li ħanaħdmu mill-qrib magħkom fuqhom għaliex fir-rigward l-industriji kulturali u kreattivi għad hemm xogħol li jrid isir u ser naħdmu 8 fit bejn iż-żewġ diġis biex insibu sensiela ta' indikaturi kulturali. Grazzi. Grazzi, punt preċis ħafna x'jorbot mal-punt fuq l-istudju ta' fattibilità li jekk missejra żball ser isir f'Ġunju tal-2015 u mhux 2016 kif qedtilna u hija ħaġa differenti minn dak li diġà tagħmel jagħmel l-osservatorju tal-mezzi tax-xandir audiovisivi. Xi ħaġa li għandna naħdmu wkoll fuq għall-industri kreattivi u kulturali il-Kumitat tagħna u anke d-Diġi tal-Kultura jaħdem fuq dan u nixtiequ nserħu rasna li l-affarijiet se jsiru fl-2015 u mhux 2016. Il-kollega qalt li li iva kollu ser ikun lest minn Ġunju tal-2015 l-indikaturi jkunu lesti. Aħbar tajba din, tferraħna l-koll, proset, grazzi lilek u lill kollega maġembek għal diskorsi interessanti ħafna li ressaqtunna u anki l-kollega liħor maġemkom li tkellem qabel kienet diskussusata li tatna ħafna fuq xiex naħsbu nirreflettu pozittiva ferm u naħseb li l-kummissarju jekk missejra żball talabna jkonna zjara komuni l-Aġenzija tal-EHEA biex bekk nkunu nistaw naħdmu u nifmu kif dan qed jaħdem dan il-programm għaliex huwa programm li nemżu qrib qalbna. It-tama tagħna hija li ż-żewġ diġiż ikun jistgħu jaħdmu tajjeb flimkien u mhux il-programm jiġi frammentat. Grazzi minn ġdid, grazzi lill kollegi għal din il-laqa twila, kważi fil-ġitna, imma mill bieraħ wara nofsinhar inna naħdmu qatiħ fuq dan il-punti fuq l-aġenda tagħna. Grazzi għall-lajnuna li tajtuni u issa niltaqgħu għal laqa li jmiss imma anke qabel fil-plenarja. Grazzi, grazzi tal-li kontu preżenti.